Alors, bienvenue, chers collègues, la deuxième session de cette réunion. Zit kollegi, tini tazzjoni interparlamentarja ħan konċentraw fuq il-level nazjonali u lokali. U issa aħna bħala kellima għanna bosta kollegi mill parlamenti nazjonali li ser eh, jispegawna dak illi l u l-Komitat Parlamentari tagħhom huwa eh, maddej f'xogħol tiegħu u f'kwistjonijiet ta' migrazzjoni anki kol il-Komitat tar-Reġjuni u l-Komitat Ekonomiku Soċjali Ewropew hija okkażjoni eċċellenti li għanna għal dan id-dibattitu iktar fil-font bejn il-Parlament Ewropew u Parlamenti Nazzjonali u anki ma' rappresentanti ta' autoritajiet lokali u għanzuri ekonomiċi tal-Unjoni. Pal fl-ewwel eh, sessjoni ħan istlob il-membri tal-Parlamenti Nazzjonali li jixtiequ jitkellmu tul id-dibattitu illi fit-tmiem is-sessjoni li jagħmlu dan permezz tal-karta roza li rċevejtu u il-membri tal-libe ikunu jistaw jitkellmu kif jagħmlu s sotu insomma jgħidu jdejhom. Pero qabel kollox nixtieq indur lej kollegi tiegħi il-co-rapporters tar-rapport tagħna strateġiku fuq il-migrazzjoni. E, sfortunatament is-Sinja Mezzola mhix edemek imma naħseb li sur Koelo se jkun qed jieħu pasta lissa biex jirressaq ftit xi e, kummenti fuq il-pożizzjoni. Grazzi, signori. Jina għet nħu post il-kollega Onorvali Mezzola illi sfortunatament kella tmur fi xol preparatorji tal-summit ta' tħejja li għetilu l-lum, għetina għatma naktar il-qoddim. Jina nishti eh, nejdilkom kem tajn fisima. Aħna għedin il-taqaw għawnek ftit wara li stati membri deċidew jirrelokaw 160.000 persuna f'Ewropa. Ija xaħġa li aħna nilqaw. Il-proċess forsi kien diffiċli għal xi stati membri fil-bidu. U Sfortunatament dan eh, wera li kemm ċertu diviżjonijiet fl-Unjoni Ewropea, ma ċerta li nistgħu nelbu dan. Din hija sfida globali ili teħtieġ soluzzjoni globali. U jrid jinvolvi l-pajjiżi u entitajiet kollha fir-reġun. Irridu l-Unjoni Ewropea tkun eżempju imma jekk memx futur fil-pajzi ta' oriġini mela persuni ser ikomplu jaħarbu minkejja li dan huwa ta' sogru għal ħajetom Aħna rridu nħarsu lejn kif nistgħu ngħinu lil dan nies fis-sitwazzjoni tagħhom qabel ma jkunu bil-fors ikollhom jagħtu ħajetom fidejn dawn it-traffikanti eh, u jkunu qegħdin jirrissikja u sugraw il-ħajja tagħhom fil deżerti u fil-baħar il-pajzi ta' oriġini, transiti u oriġini jista' jmexxi qudiem issa sabda il-mod jekk aħna fl flimkien, Ma dan ifisser għana bżonn iktar koerenza bħala l-Unjoni Ewropea kemm fil-politika interna kif ukoll esterna. Inkluż il-politika komuni barranija u tal-iżvilupp u tal-migrazzjoni. Ma nistawx aħna nadu messaġġ ta' tilwin bejnietna, aħna jidu nagħtu messaġġ ta' għada bejnietna. Allura Sinjura Mezzola u Sinjura Kienge ħajkunu qegħdin jeħejju rapport illi iħarsu lejn aspetti kolli tal-migrazzjoni dan ir-rapport għandu l lan illi jwieġeb mistoqsijiet bħalma ma' solidarjetà u sim ta' responsabilta' ġust u nħarsu ftit ukoll lejn ir-rotot sikuri għal eh, dawk li huma fi bżonn fejn il-flus għal unjoni Ewropea huma meċin biex ngħinu l-pajjiżi li jerġgħu eh, morru għall-aħjar u jistanaw. Eh, kif nistgħu ngħinu fil-qasam ta' salvaġġu tfittix u niġildu kontra l-iktar vulnerabbli, kif nies jistgħu jfittxu il-protezzjoni qabel ma jkunu mġela E, e, biex jaqbdu dawn id-dajjes li mhumiex tabin għal baħar kif nistgħu nsaħħu s-sistema komuni għall ħasin u għall-azil u kif nistgħu ngħinu lil dawk li mhumiex ġibja l ħarsin fl europa il-krizi fil-Libja, bħabba krizi wkoll fil-Libja u fis-Sirja, aħna rridu nkunu lesti li sfidi tagħna jkunu jistgħu għall-sfidi biex il-politika tagħna tkun tista' tilqa din l-isfida, minn naraw illi l-bliet tagħna l-awtoritajiet u lokali tagħna jkollhom il-mezzi biex ikunu jistgħu jagħmlu tajjeb għal din is-sitwazzjoni. Safrattant, aħna ma nistawx nitfaw dubju fiż zona Schengen, laqas ma nistaw nabbandonaw il-frontieri esterni tagħna, ir-riżorsi tal-Ewropa mhumiex limitati, mhumiex bir blaqih, aħna rridu nużawhom għal dawk li tassew jeħtieġuhom. Dawk li mhumiex eliġibbli irridu jintbatu lura mill-aktar fis u mod sikur. Aħna rridu nsibu dawn is-soluzzjonijiet, aħna rridu naħdmu flimkien sabiex naċċertaw illi dan iseħ. Jiena ċerti li d tal-lum ħekun interessanti ferm u ser jgħinu parlamenti u nazzjonali biex insibu din is-soluzzjonijiet. Grazzi. Ingrazzi Et nistennew sinra kinga l-ġeja minnu minuta l-oħra. Safrata tan billu naqra il-kelima jana fuq l-agenda. Għalissa naddu għal Kate Vass, il-president tal- tal-Mirren Unit. Sur Vass, propjament. U grazzi u għanur kbir li t nitkellem fissem il-komitat tal-House of Commons u kom tal-li organizzajtu din il-konferenza. Jina ta' sew kontent li kollegi tijaj Sur Cash, Sur McDonald u McJay nu għawunek biex jitkelmu mill-sala għanalin li li bħalna parlikat parlamentarja, membri parlamentari u l-unur illi tkun fuq l-istess suġġett pali il-bigbar um, jesfida kbira din għall-elettorat tagħna u l-Parlamenti Nazzjonali tagħna għax ħadd qed ngħidu tant bħala xi ħadd li jagħmel fl-Unjoni Ewropea u jaqsam il-valuri tiegħu, imma waħda mill-ikbar sfidi kienet l-Unjoni Ewropea kienet titkaxkar saqajja biex teleb dan il-kriżi. U rajna xeni eh, tal-waħx ta' migranti li qegħdin eh, jitfawhom eh, minn minn pajjiż għal ieħor xi ħut minnhom wadbulhom il-gas ta' dmuħ pereżempju u ħabbew għalihom ġifieri din il-ħaġa li qegħdin jagħmlu um, il-mexxejja tagħna huwa sempliċiment qegħdin jippruvaw ilaħqu ma' xi ħaġa li ilhom suppost il-ħu magħha issa rridu issa nkunu nistgħu rridu nkunu nistgħu nippjanaw u nibbijaw dan il-pjan il-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll il elettorat tagħna għaliex aħna rridu dejjem niftakru li fl-aħħar mill-aħħar irridu ngħidu n-nies illi uh, jeleġuna għalfejn il-ġuna. Jiena, naħseb jina kollega tiegħi l-unika nies li kienu twildu f'Jemen. Il-kollega tiegħi ġi meta kellu tliet snin, kellu meta ġejna kelli disa snin, jiena aħna stanna erbejn ruħ ta' minorità etnika fil-House of Commons, għanna 40 oħra fil-House of Lords, għanna dibattiti fuq dawn il-kustjanijiet illi fil-passat kienu politiċi ħafna, fil-verità kienu huma bisens ħafna huma ċari. Allura dak li rridu naraw, li rridu naraw dak jena fil-parlamenti, aħna rridu nispjegaw lil ċittadini tagħna jiena nirrappreżenta il-Belt tal-Lester, 60% ta' dawn il-poplu rġinaw fl-Indja, 20% dew mkeċċija bħala rifugġati mill-Afrika. U dak li aħna rridu nqogħdu attenti ħafna li huwa li illi namdu namdu deċizjonijiet unħallu warajna l-elettorat. Aħna irridu, meta nieħdu dawn id deċiżjonijiet nitlu perdu ta' diplomazija pubblika biex in-nies kunu jifhmux qegħdin namlu. Aħna jiena nilqa propjament il-hotspots li nħolqu, imma dawn ilhom ġejjin suppost sentejn ilu u l kumitat tiegħi marru fil-frontiera tal-Greċja u t-Turkija u hemmhekk rajna affarijiet tal-wax ta' xeni tal-bizza ta' persuni qed prova jaqsmu mit-telf ruħ il l bejn Greċja u l-Italja fil-snin qabel l-2013. U il-Greċja u l-Italja kienu qegħdin jitkarbu għallajnuna għajnuna u l-Unjoni Ewropea issa ddeċidiet li tjom l-appoġġ fid-diskussjonijiet tagħna fil-parlamenti nazzjonali tagħna kif fuq il-livell lokali, aħna rridu iktar noqogħdu attenti għas situazzjoni tat-Turkija. Turkija ovvjament mhijiex parti mill-Unjoni Ewropea. Imma huwa ta' importanza li ma bħala illi aħna nilqaw il-problema tar rifuġati billi nitrattaw din dan il-lat. U mhux qegħdin nagħtu biżejjed għajnuna lill-gvern Tork fid-daw ta' xogħol importanti u siwi li qegħdin jagħmlu u fl-aħħar mill-aħħar dawn qegħdin jitħallew mingħajr lajnuna li jeħtieġu. Aħna rridu nagħmlu iktar ukoll minn pajjiżi tal-Afrika ta' fuq u l-komitat tagħna għandu l-intenzjoni jidħol fid-dialogu ma' pajjiżi bħal mal-Marok, l-Alġerija u t-Tunezija sfortunatament il-situazzjoni fil-Libja kħat jafxeni. 92% ta' persuni li telqu mill-Afrika ta' fuq u waslu fl-Italja ġew mill-Libja. Għaliex wara li aħna temmejna il-kampanja tagħna Ewropea fil-Libja, aħna ħallejnihom b'ħames gvernijiet. U eh, ħabba fekk dan żid tal-kriżi tal-migrazzjoni. Jirridu naraw illi l-pjan ta' relokazzjoni tiġi spiegata bil-galbu u maċċar. Jek inti ħad qassam il-120.000 ruħ ma' 28 ruħ, inti għandek 4200 għal kull pajis. U din mista tiġi l-bicċa ta' xogħol għaliex xi pajjiżi żgur ma jistgħux jaċċettawhom daw. Il-Prim Ministru tagħna David Cameron impenja ruħu illi jieħu 20,000 imma direttament mill-kampit ġoġo Sirja. U dan wasani l-aħħar punti tiegħi. L-ewwel net huwa l-importanza ewlenija ta' Ewropol. Aħna rridu nuru l-Parlamenti Nazzjonali tagħna illi l-Unjoni Ewropea permezz tal-Europol qegħdin jagħmlu l-almu tagħhom biex jittrattaw il krikek kriminali. U ma minnix bizzejja f'dan ir-rigward dawn dawn nagħmlu kemm xa flus li ma bħala ħabba din il kriza kriżi. U ħajkomplu jistanaw fuqha fuq il-kriminalità. Illum qalu li hemm 27,000 persuna sospettata, ma jien dak il-konstituenti tiegħi jridu jaraw huwa lin-nies mux biex jiġu arrestati, imma li jinnaqtaw il-pini li il-lom jindbatu l-ħabs, jisekwistraw l lom il-assi tagħhom u biex jiġu kastigati tal-mizerja li qegħdin jikkawżaw lin-nies billi ġeluhom jaqsmu il-Mediterran u jiġu sant nies imutu. U koll is-sitwazzjoni fis-Sirja U suġġetta ħafna diskussjonijiet hemm xi pajjiżi li jridu jaqbdu jitlu jew bombardjaw kullimkien. Jien naħseb illi jridu noqogħdu attenti fuq il-politika barranija tagħna f'dawn iċ-ċirkustanzi. Għaliex sakemm aħna ma nqogħdux attenti ħan nispiċċaw noħolqu kriżi ta' migrazzjoni ikbar mill-li diġa għandna. Allura irridu nieqfu ftit nieħdu nifs u naħsbu ftit fuq x'qegħdin nagħmlu fil-latta politika barranija għaliex aħna ma rridux illi jkun hemm repetizzjoni tal-iżbalji li diġà għamminna fl-Iraq, fl-Afganistan u fil-Libja. Grazzi. Thank you, Mr. Vass. Uh, kolleg, uh, madam. Grazzi, sur kollegi, signora Ken Kenje, ed dawnek, fosna. Sinjura Kienġe, pala korrapporter tal-rapport strategiku fuq il-migrazzjoni fis-situazzjoni fil-Mediterran u neċessa uħtiġa għal approċ globali. Nishtiq nirringrazzjak, Sinjura President, u dal-ħodu kena l-opportunità illi nitlu iktar fid-detal fuq it-twaqif tal-hotspots. Palma kont etnitama, nitama Il-interventi preċizi eh, tal-kellima setaw jispegawna ħafna affarijiet. lum għara l-ofsinar mbagħad analizzaw il-kwistjoni minn perspettiva tal-ġestjoni tal-fluss migratorju fuq livell lokali u reġjonali wa qabel ma nibda l-intervent tiegħi permetti li nirringrazzja rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll tal-awtoritajiet lokali u jiena nittama tassew illi din l-ewwel okkażjoni ta' taħdita ta' bejnietna ikun fiħdan ta' debattitu strutturatu permanenti jina minn tal-ewwel il-rikonoxxi kemm importanti d-dibattitu lokali, reġjonali u nazzjonali fuq livell Ewropew hemm bżonn li nisfuttaw, nużaw l-esperjenza tal-lokal u tal-reġjonali meta niġu biex eh, natu akkoljenza u nużaw l-proċeduri ta' għażil kif ukoll biex noħolqu l-aħjar prassi fl-integrazzjoni. U hawnhekk qed nagħmel referenza mod partikolari għat-taħriġ u l-għajnuna u permezz ta' triq waħda nkunu nistgħu nħarsu dawk illi qed jaħarbu il-gwerra, il-faqar u fl-istess waqt nħarsu drittijiet ta' ċittadini, ħliġijiet tagħhom, l-istennijiet tagħhom ikunu nistgħu naslu għal riżultati effiċenti għal politiki ta' akkoljenza ta' integrazzjoni bħalma ta' fil-Parlament ta' bidu għal politika ta' integrazzjoni illi fejn hemm l-approċċ tal-fenomenu tal-migrazzjoni na il-co-rapporter ma' Roberta Mezzola ta' rapport ta' inizjattiva strateġika fuq il-Mediterran u l-ħtieġa ta' approċċ olistiku għal fenomenu tal-migrazzjoni. Dan huwa fenomenu nixtieq ngħid li ma nistgħux maniġġaw biss b'xi slogans jew b'xi eh, ħitan jew bil-gas ta' dmuħ minn flok bl-investiment f'azzjonijiet konkreti, pragmatiċi fuq medda qasira, medja u twil ta' żmien biex hekk nużaw ukoll doza ta' emerġenza biex nirrispondju għal diżastru umanitarju għaddej u naħdmu fuq eh, strutturi u niġildu kontra l-eruq ta' raġunijiet ta' dan il-fenomenu. L-approċċ tagħna Nirrotta politika se twaslinna biex niffaċċjaw nittrattaw eh, l-aspetti kollha, jiġifieri l-obbligi eh, ta' salvataġġ, is-salvagwarda ta' dawk li jixtiequ jitolbu għall-asil, il-ġida kontra traffika ta' bnedmin u kontrabandu l-iżvilupp u l-stabilità tal-pajjiżi terzi, kif ukoll l-isfidi demografiċi għall-Ewropa għanna bżon ta' viżjoni ġenerali li ma tkunx dik ta' repressjoni imma tal livell politiku u diplomatiku Għanna bżon trattaw l-eruq raġunijiet tal-immigrazzjoni u nusaw ukoll ir-rwol tal-Unjoni Ewropea fuq ix-xena internazzjonali u ninvolvu dawk il-partit kollha interessati, istituzzjonijiet, stati membri, organizzazzjonijiet internazzjonali, soċjetà ċivili, kif ukoll pajjiżi terzi nixtieq nirringrazzja minn qabel il-kellima tal-kontribut tagħhom illi se eh, laħmu din id-diskussjoni. Grazzi ħafna. Merci Madame Kenje. Grazzi ħafna, Signora Kenje. Issa se ngħaddi l-kelma lill-kelliema li saqsow għaliha u nsaqsikom biex titkellmu għal 10 minuti u mhux iktar biex ikonna biżejjed ħin għad-debattitu. Ngħaddi l-kelma l-ewwel suf François de Coste, President tal-Kummissjoni Civex tal-Kumitat tal-Reġjuni Rapporter tal-Avis fuq l-Aġenda Ewropea fil-qasam tal-Migrazzjoni. Nudilek l kelma s-Sur de Coste. Grazzi ħafna, Signora President. Signori, deputati nazzjonali u Ewropej, rappresentanti tal awtoritet lokali, Signori. Nishtiq nirringrazzjakom tal-istedina ta'kom biex nkun nista' nitkellem qudiemkom u illi nista' nwassal il leħen tal-awtorit lokali u reġjonali fuq livell Ewropew illi ta' spiss huma huma fl-avangwardja ma tiġu biex jagħtu akkoljenza dawn il-flussi migratorji Kif għattint, Signora President, jina l-President tal-Komissjoni Civex ta' ċittadinanza u tal-affarijiet estern tal-Komitat tar-Reġuni li tani id-dmir illi infassal rapport fuq l-Aġenda Ewropea tal-Migrazzjoni. Jina niġi dejn minn post ħdejn il-port ta' Calais fil-tramuntana ta' Franza u dim ir-Renju Unit. Reġun illi f'dan l-aħħar xuf, daw l-aħħar snin, imbidel f-simbolu tal-falliment tal-politika Ewropea tal-migrazzjoni. U meta nkun qed ngħid falliment, ifisser illi fallina biex insibu mod kif nistgħu nimmaġinaw l-frontiera bejn żewġ stati membri tal-Unjoni Ewropea, anki jekk wieħed jagħmel parti mill-ispazju Schengen miż-żona Schengen u l le ma jagħmilx parti mill żona Schengen, imma it-tnejn li huma huma stati membri tal-istess Unjoni Ewropea, Unjoni Politika illi suppost eh, hija eh, rib ħafna. Issa simbolu wkoll tal-ħila illi tiġestixxi l-akkoljenza tal-flussi ta' migranti u fl-aħħar mill-aħħar nista' ngħid ukoll nista' nifoka l-intervent tiegħi l-lum wara l-offsinar f'kuntest ta' urġenza. Urġenza għaliex għax jiena nista' nagħti prova tal-fatt illi l-komunitajiet lokali Ewropej m'għandhomx l-għażla. Huma suġġetti għal din is-sitwazzjoni illi tmur li lin ħafna mill-kompetenzi tagħhom. U billi huma qrib ħafna bil-fors jiprovaw jisforzaw ruħom biex jagħtu akkoljenza li dawn immigranti fuq it-territorju tagħhom. Dan qed jagħmluh anki jekk jizdidu ħafna il-flussi migratorji u qed tevolvilu ħafna s-sitwazzjoni anki għal dawk li huma nazzjonalitajiet tal-migranti stess. Ovvjament, dan Eh, jitlob impenn politiku min-naħa tal-komunitajiet lokali, mill-autoritajiet lokali, u impenn finanzjarju. Iġimma li għaddiet ma' bosta membri tal-grupp ADL eh, tal-Komitat tal-Reġun aħna morna kale biex insaqsu l-municipalità. Għaddin nitkellmu 4 sa' 5 miljun euro li kienet it-tweġiba għal mistoqsija minn waħda minna fuq il spejjes tal-ġestjoni tal-akkoljenza ta' dan il-fluss migratorju fuq il-belt ta' Kale. Imma apparti ċifra dak li kienu kol importanti u laqat nisaw kienet li nikonsidraw dan din ċifra ma ċiċ valutata mill eh, autorita lokali u mill-belt ta' kale ma nafu li il-belt ta' Kale u ċittadini ta' din il-belt ila maddijin u rispondu b'ġenerosità minn qalbhom u jakkompanjaw din l-akkoljenza lill-migranti. Imma mlux evalwazzjoni tal-spejjes ma ma baqgħux lura milli iħallsu mill-budget tagħhom biex ikun jistgħu jagħtu din l-akkoljenza u ikunu tassot jirrispondu bħal bledmin illi jagħtu daqqatit lil persuni oħra li aħna u aħna wkoll għajna eh, ma' nies li għandhom xaqsma l-ekonomija tal-belt ta' Kalelli rakontawna xem bżon biex jissaxħu s-sigurtà ta' trasport bejn Franza u Renju Unit. Fil-ħajja ta' kuljum tagħhom, taħħom, xufieri tagħhom li għandhom bżon jiverifikaw is-sigurtà tal-istrument tagħhom tax-xogħol ġifieri trakkijiet tagħhom u għal xufir għadin nitkelmu fuq si 500 euro iktar biex ikunu eh, żguri zguri illi ma jieġiġ penalizzat u jekk ikun hemm xi kontroll illi mbagħad isibu li fis-sejba kien hemm migrant fit-trak u jkollu jħallas 2500 euro. Iġifiri il-salarju ta' kull xar għall-attività ta' xufir ta' trak. Teżisti l-urġenza għax illum nitkellmu fuq il-kohesjoni soċjali illi wkoll qed edha eh, fil-qalba tal-kwistjoni dejjem nitkellmu fuq ir-ruħ, fuq il-qalb ġeneruża illi tgħin ħafna biex ta' kompanja ta' meltajjeb għadbatija tal-migranti biex nipprovaw intuħom naqa ta' konforti ma' minna ħatana u kol hemm ħafna abitanti illi isaqsu għalix dan l-sforz u ma' biss għamżon jamluħ għalix mumiex ma jirċevux assistenza u dawn huma il-mistoqsijiet li dejjem qed jiżdiedu minnaħa tanki tal-awtoritajiet lokali fil-punti ta' tħul fuq il-territorju Ewropew kif ukoll fuq il-punti ta' transitu għax intkom tafu illi jiena nagħti provi mhux biss fuq punt ta' tħul imma dak ta' transitu. L-esperjenza tiegħi bħala rapporter mhux biss tar-rapport għal plenarja tal-Komitat ta' Reġuni ta' Deċembru ma bħala rapport ġenerali ta' rapport li kont passalt il-sena li għaddit wara talba presidenza taljana qed nara il proġett Ewropew kollu kemmu illum qiegħed eh, f'periklu il-koeżjoni bejn stati membri il koezjoni ta' l-Ewropej illi flimkien għandhom proġett politiku imma illum il-fajl fuq l-immigrazzjoni qed jaqsam qed jifret l-Ewropej kif ukoll fiħdan tal-Komitat tar-Reġuni hemm sindki u kunċilieri eh, lokali illi għandhom l-istess diffikultajt u l-istess sfidi. Din hija ħaġa mingħajr eh, preċedent u jiena hawnhekk nagħti provi ta' din l-evoluzzjoni maġla u l-proġett Ewropew kollu kemm hu illi huwa perikolat huwa fil-periklu aħna għandna bżonn inwieġbu għadin la kwistjoni biex nsalvaw il-proġett Ewropew. Ovvjament il-rapport eh, tiegħi eh, jagħmel talba għall-urġenza mhux għall-ewwel derba biex ngħid li l-awtoritajiet lokali huma għandhom bżonn jiġu eh, iktar mejuna. U aħna nafu l-Istati membri, l-Unjoni Ewropea, edin eh, jiddeċidu fuq envelopes budgetarji ġodda ma dan il-finanzjament mżon ikun iktar aċċessibbli pass maċċel mżon iħaffu għax għandhom bżonn l-autoritet lokali u b'mod iktar dirett. Naf illi il-biċċa kbira tal- budget hemm bżonn jittransitaw eh, minn entitajiet oħra, ma meta nżidu fl-aħħar mill-aħħar l-intermedjarji bejn dan il-budget u l-autoritet lokali fl-aħħar mill-aħħar u ma l-autorit lokali illi ma jisibux biżejt finanzjament u jistennow. Jistennowħ għanna bżon naġlu għanna situazzjoni eccezzjonali d-dimna u għanna bżon forsi nsibu proċeduri eccezzjonali. Nishti nżid najt? illi l-autoritet lokali u kol għandhom bżon ta' iktar informazzjoni għax huma huma tal-ewwel minn d-dimna. Ja ħaġa illi wieħed jagħti l-akkoljenza li l-migranti jiġu mill-Afrika eh, subsaharjana jew is-Sirjani jew Irakini jew mill-Eritrea għandna bżonn illi nlestu ruħna fl-akkoljenza li natu għal dan il-kulturi differenti. Nafu illi l-ġeopolitika bidlet ħafna pajizi li huma fil-viċinat tal-Ewropa ma nafu kol illi il-migranti mhumiex l-istess illum. lum u anke faxar xhur se jkunu differenti u kollu lek għandna bżonn ninformaw l-autorit lokali biex huma stess ikun jistgħu jantiċipaw l-akkoljenza illi huma se jagħtu se jorganizzaw għal dawn l-immigranti. Ovvjament, s sena li għaddiet u din is-sena il-qalba tar-rapport eh, tiegħi kienet f'kelma is-solidarjetà naf Il-Parlament Ewropew ukoll xtaq jappoġġa il-miżuri tal-Unjoni tal-artiklu 80. U ma rridux iktar diskutu ta' bejnietna fuq l-urġenza illi nirrispondu fuq dan l-artiklu illi jitkellem mhux biss fuq solidarjetà bejn istati membri, u jina għawnek u koll jgħataw għax solidarieta u koll għall-autoritajiet lokali. Grazzi ħafna lilek suħ de Koster. Inti tkellimt fuq problema kbira ħafna li kulħadd ovvjament qed jitratta hawnhekk fl-Ewropa biex insibu tweġibiet għal dawn mistoqsijiet u issa se nkomplu ma' dejjem bil-rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali ngħaddi l-kelma lis sur Janus Lamaris, President tal-Komissjoni Parlamentari fuq l-Affarijiet Interni eh, tal-Parlament ta' Ċipru. Nadilek il-kelma, President Lamaris. Aristodo Proedrio. Grazie ħafna, Signor President. Eżis, kollegi, għal snin twal aħna tennejna f'ħafna laqat bħal dawn fil-Kossak, per eżempju, illi għanna bżon ta' approċ globali maqut lejn il-migrazzjoni skont il-prinċipji tal-Unjoni Ewropea għal snin twal. Aħna ipprovajna namlu mill-stati membri eh, iktar, sens iktar sensibli aħna ċetajna bħala pajjiżi tal-Mediterran minħabba il-flussi tal-migrazzjoni, ma sfortunatament kellna ta' bil-forsi konna ta' sikwiet traġedi fil-Mediterran anki vittmi anki tfal innoċenti u nużaw il-kuritur tal-Balkani tal-Punent, l-kim sejħ kuritur, dan jobbliga iktar stati membri tal-Unjoni Ewropea illi jaraw id-daqs tal-problema jipruvaw isibu tweġiba komuni Ewropea. Dan juri il-mod kif l-Unjoni Ewropea taħdem. Aħna nirreaġixxu minn flok naġixxu nanticipaw u nsibu soluzzjonijiet temporani imma ma tantx riżultati huma ħafna. U għalek, dan l-approċ, dan il-mod, huwa reazzjoni għal kriż tal-migranti biex nibatu l-migranti l pajis tal-viċinat jew naqlu l-frontieri din soluzzjoni nsaqsien u għalhekk huwa ċarf moħi illi din il-kwistjoni tal-migrazzjoni se jkollna nerġa' nittrattawha il-ħin kollu għax għandna l-konflitt madwarna għanna situazzjoni splussiva fil-pajis tal-veċinat u għalek għanna bżon niprovaw nċildu raġunijiet bażiċi u l-kawzi tal-migrazzjoni l-ewwel qabel kollox għanna bżon nċildu kontra l-gwerer li ġibu maħħom fil-faqar il nuqas ta' demokrazija l-ksur ta' dittijiet tal-bniedem. Aħna għanna responsabiltajiet bħala l-Unjoni Ewropea għanna għazliet u dimna u forsi l-ħila tagħna illi naħdmu b'mod effiċenti dawn ma ġawx maħom stabilta u slim fil-vaccinat, fil vaccinat tagħna, imma anki emmek għanna dawn migranti li jiġu l-iktar minn dawn ir-reġuni u hemm mbagħad pajjiżi eh, illi għandhom ħafna ġid, għandhom ħafna poter, jisegwu politiki fej jisfruttaw pajjiżi oħra u joħolqu nuqqas ta' bilanċ fil-pajjiżi u eh, jappoġġaw il-sistemi gvernativi li mhumiex diplomatiċi u nittama li ċerti meċċeja tal-Unjoni Ewropea u mħabba l-Unjoni fejn jiexu u l-kritika tal-President Juncker għal politiki użat mill-pajjiżi Ewropej biex insibu soluzzjoni ġenerali biex nindirizzaw il-problema tal-migrazzjoni. Aħna mħasbin so għax jekk m'għandniex ir-rida politika nistgħu nimplementaw miżuri li mhumiex effiċenti u minn flok innaqsu l-problema da se wassal għal disastru għax ħafna aspetti tal-problema mhux se jiġu eżaminati eh, kif suppost. Naħseb u nħossu illi hemm bżonn nżommu ċar f'moħħna il-wara il ċrajiet li reċenti li rajna u problemi tal-migrazzjoni kif ukoll il-problema tar-rifuġjat l ma problemi kollha li ma jikkonsidrawx stat wieħed imma grupp ta' pajjiżi l Ewropea kollha kemm jiġifieri kull politika fuq l-immigrazzjoni hemm bżonn tiġi pjanifikata u tikkonsidra eh, solidarjetà fost l-Stati membri. U għalhekk f'dan il-qafas u permezz ta' azzjoni konkreta komuni bżon indirizzaw il-problema ta' rilokazzjoni ta' rifuġati. Dan huwa importanti mod partikolari għax l-kwistjoni kollha kemmi tal-immigrazzjoni ma nistgħux nindirizzawha bisħieħ u insolvuha għax għandna erru eh, ftin ħafna ta' din il-problema. Kif Kifat qabel il-Parlament jirrekonoxxi illi il-kwistjoni hija diffiċli ħafna u fil-plenarja ħna diskutejna dan il-punt il-misuri medjati li jemżon jittihdu fuq livell nazzjonali u fuq fuq livell Ewropew biex nindirizzaw il-krisi tal-migrazzjoni f'Ġunju. Sedinna u koll il-Kummissarju tal-Unjoni Ewropea Sur Avramopoulos u għarrafna fuq il-politiki tal-Unjoni Ewropea fuq il-migrazzjoni u fit-tieni laqa fil-plenarja tagħna Diskutejna varji aspetti dan is-suġġett u dawn jirriflettu rossomodu l-punti li qajjem tqabel, ġifieri kritikajna l-politiki tal-Unjoni Ewropea id-dibattitu tagħna foka fuq l-indirizzar ta' problemi fil-pajjiżi ta' oriġni tal-migranti u aħna xtaqna noħol u sigurtà slim u tkabbir f'dawn il-pajjiżi biex hekk ikollna effett fit-tul effett dejjima u għalhekk għandna bżonn implementaw il-politika l-ġdida Ewropea fuq il-migrazzjoni u hemm bżonn tiġi appoġġata mis-solidarjetà u l-fiduċja reċiproka fost l-istati membri. Imma għandna bżonn ukoll nirrispettaw il-valur tal-ħajja neġu biex nimplementaw dawn il-politiki u ħassejna il-koll li għandna bżonn nbidlu r regolamenta Dublin 2 u ċentru ta' koordinazzjoni għas search and rescue tal-pajis ta' ċipru ġiet valutata u proponejna miżuri biex inkunu nistaw nħarsu l-pajis minn netwerks ta' traffikanti. U ħassejna wkoll li għandna bżonn iktar miżuri effiċenti biex inkunu nistgħu niġġieldu kontra x-xogħol illegali u ma nisfruttawx ix-xogħol tal-immigranti kellna niffaċċjaw ukoll problema tar rifuġati u ta' migranti legali. U għabbażi ta' regolamentazzjoni u standards sow nazzjonali kif ukoll Ewropej għandna bżonn informaw l-awtoritajiet lokali fuq id-drittijiet u tmirijiet tagħhom u koll informaw il-migranti hemm bżonn ikollna politiki kontra ir-razziżmu. Diskutejna pereżempju l-unifikazzjoni tal-familju u l-kwistjoni wkoll ta' permessi ta' residenza raġunijiet umanitarji u l-Komitat tal-Affarijiet eh, Barranin u tal dritti tal-Bnidem u tal-Opportunitajiet Ugwali u kol kellhom dibattu fuq dawn il-kwistjonijiet issa l-pajjiżi nħossu li l-immigrazzjoni huwa importanti u hemm dimensjoni l-asil għandu dimensjoni eh, oħra fuq il-ħarsin tar-refuġati dan jikkonċerna ħafna il-ċiprioti Torok u Grigi imħabba l-evanzjoni ta' Turkija tal-1974 u għalek dan huwa punt importanti ħafna illi rigwarda solidarieta bejn is membri tal-Unjoni Ewropea u solidarjetà u kol dawk in li jipprovaw jaħarbu minn problemi differenti instabilta u gwerer f'pajjiżi tagħhom irrispettivament minn sess, minn reliġjun, minn nazzjonalità tagħhom għax ċipru huwa eh, dan huwa bażi tal-proposta tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-14 ta' Settembru li aċċetta rilokazzjoni ta' 277 refuġat mill-Ungerija, mill-Italja u l-Greċja u in-nies li se jkunu rifuġati politiċi se jsir iktar minn 500 bl-eċċezzjoni ta' nies li għandna diġà f'pajjiżna f'ċentri ta' akkoljenza li wkoll se jkollhom lokazzjoni x'imkien ieħor dik hija x-xewqa tagħhom il-popolazzjoni ta' ċipre inqas minn miljun u jekk nikkonsidraw il-krisi finanzjarja u ir-rata olja tal-qad ta' din iċ-ċifra pjuttost olja. U il-problema tiżdied minħabba tħul kull ma jmur jiżdied ta' immigranti illegali u eżed dan jiġi bħala riżultat mm, dik il-parti ta' ċipru li aħna għanna immigranti illegali li jitlu mit-Turkija. Sen nitkem fuq il-politika kull ma' kemmi ta' l-immigranti dinja politika li tikkonċenna lin-nies, il-persuni li għandha x'taqsam ma' dinjità tal-bniedem xi ħaġa li rridu nipproteġu. Grazzi ħafna. Monsieur Lamaris, maintenant je donne la parole à monsieur Grazzi ħafna nad il-kelma issa l-Sur Gennaro Migliore, President tal-Komissjoni tal-Inkjesta fuq lok għal akkoljenza identifikazzjoni u retenzjoni tal-migranti tal-Kamra tad-Deputati Italjana, Sur Miljore. Vorrei ringrazzja. nirringrazzja ħafna il-Kumitat Libe tal-organizzazzjoni ta' din il-konferenza importanti interparlamentari il-parlamentana huwa kuntent ħafna il qed jkun ir-rappreżentant hawnhekk eh, minn nifsi u il-kollega Centenrio biex u kol kif sar minn oħrajn li ġej minn pajjiżi li huma membri ta' dan il-Parlament bħal rapporter Cecil Kang x'inhuma l-indirizzi li l-pajjiż tagħna jixtieq illi jirrealizza f'dan il-kamp f'dan l-ambitu li kull ma jmur dejjem ikun daqshekk importanti speċjalment bħala definizzjoni tal-vera identità li hija Ewropea li hija kif qed jintqal. Jiena kuntent ukoll ħafna fuq il-mod kif ġie affrontat dan is-suġġett najdu li għan bżon approċ olistiku jfisser li ma rridux approċ riduzzjonistiku. Irrid ikun atteġġjament li jkun kapaċi iħallat flimkien l-esigenzi da sekk komplikati ta' dan il-fenomenu, inkella ikolna l-istess zbalji, l-istess problemi ta' min biex jispiega l-misteru tal-ħajja biologika jitkellem biss fuq kimika jew fizika. Minn dan il-punt di vista għanna iħtieġa li ninkorporaw l-interventi li jservu biex jirriżolvu l-krizi u traċedji tal-bniedem illi, illi jorġinaw dawn il-flussi imma minnaj ma nilimitaw ruħna li niblokka, nimblokkaw dawn il-flussi, dawn il-mewġiet ta' persuni. U jkollna atteġġjament li daħħal fih dan il-profil da' seks sħiħ, dan l-approċ sħiħ, il-memorja. Il-memorja bħala memorja kollettiva, memorja ta' kontinent, ta' Europa, anka tal-Italja li ġiet kienet f'ħafna drabi kienet pajjiż ta' immigranti u ta' maħrubin dawk li kienu qegħdin jaħarbu minn diversi affarijiet. Iġfir dan is-sens għandna sens storiku li huwa wieħed mill-elementi fondamentali wkoll biex nifmu dan ir-rwol tagħna u anke l-proġett tal-kontinent tagħna. Imma wkoll il-memorja tal-valuri fundamentali tal partitana li ngħixu fiha tal-Unjoni Ewropea l proġett Ewropa ġie eh, maħluq biex aħna naħarbu mill-biża tal-gwerer biex nkissru l-ħitan u biex ngħixu fl-imkien. Maħniex qed nipoġġu diskussjoni s sitwazzjoni soċjali tal-kontinent tagħna, imma rridu noqogħdu attenti minn affarijiet oħra dritt tal-ażil u dritt fundamentali huwa dritt li ma tistax telbu mill-individwu anka dak li ntqal minn dottor Morcone ġifiri id-delikatezza tas suġġett anka minn ħafna interventi kienu fuq lista ta' biex nibnu lista ta' pajjiżi siguri u li kunu edin u nies li jkunu qegħdin jaħarbu u jridu jiġu protetti tidher fid-daw tal-garanzija tad dritt individwali mill-bqija huwa dritt illi ma jindux jaqsam iktarna minn ħaddieħor. Dan huwa dritt tagħna. Huwa fundamentali l-isforz li qed isir anke minn pajjiżna biex nipromovu politika li tinkorpora għażil Ewropew illi daħal fih l-Aġenziji kollha Ewropej fosthom li għazo, illi presidu fuq dan din attività umanitarja u anka l-affiċenza tas sistema tal-rimpatriju dejjem bil-garanzija ta' drittijiet tal-bniedem kif diġa semmejt hija parti mill-viżjoni tal-Patt ta' Dublin. Għal din ir-raġuni naħseb li huwa fundamentali li aħna naġġornaw il-leġiżlazzjoni li għandna anka tal ktana nazzjonali dwar l-impossibilità li għandna bħalissa li jkollna kanali legali. f'kemm f'dak li għandu xaqsam dawk li jkunu qegħdin jaħarbu jfittxu l-ażil u l-possibilità lura li daw jiġu mill-uwajn f'kampijiet ta' transitu kif ukoll dawk l immigranti ekonomiċi li għalihom l-ipokrisija ta' ċertu mod ta' ħsieb jinnega ir-realtà f'pajjiża f'oxrin sena għaddew minn 500.000 sa 5 miljun barrani u daw ftit ftit għaddew permezz ta' ta' atti leġislativi u baqaw mbagħad għaddejjin mill-pajjiż mill-art tagħna. Għanna standard ukoll ta' akkoljenza u anka li nintensifikaw il-kontrolli, iġifri iva, għax iva il-Parlament li tiddaħħal il-sistema ta' akkoljenza u ta' e, e maħebiex il-possibilità ta' dan u li joħloq kumitat ta' inkjesta, kumitat ta' inkjesta illi fuq illi u din l-ewwel konklużjoni tagħna u vera illi l-approċċ ta' emerġenza kważi banalità qed ngħid imma dinja ħarġet mod uffiċjali huwa dak li faċli ħafna jista' joħloq komportamenti illegali kemm fuq livell estern kif ukoll fuq livell intern. Hemm bżonn li jkollna attenzjoni kbira fost affarijiet oħra fuq il-fatt li hemm persuni dawk li aħna nilqaw fostna daw għandhom E, stejjer individwali u għandhom xok personali u għanna dawn mhumiex biss traffikanti illi jagħmlu profitti illegali. Um, huma wkoll hemm ukoll negozjanti illi jivvjolentaw, iweġġaw anka b'mod violenti dawn il-persuni povri li, li jaħarbu anka għanna bżonn aġġornamentu kol ta' dawk kollha li huma involuti f'dan il-proġett Ewropew. Il-forzi tal-pulizija kif ukoll eh, dawk li huma responsabbli mis-saħħa pubblika u l-klassi politika kollha fl-aħħar hemm argument li għadu man tmess f'din is-sede imma fl-opinjoni tiegħi huwa fundamentali anke biex nagħtu kredibilità il din l-inizjattiva li dik tal-informazzjoni. Nafu illi kemmu importanti illi aħna niġeneraw informazzjoni korretta għax anka is-suq tal biza huwa suq illi jiexu jaħdem minn fuq preġudizzi kontra il-vera informazzjoni u dan imorru kontra il-prattiki tagħna. Anka permezz tal-iskejl tagħna nippruvaw nużaw is-sistemi ta' midja tagħna biex għaxdi di nistgħu nużawa tajba biex nagħtu informazzjoni kif suppost l-informazzjoni korretta dan u approċ fundamentali. Mill-bqija anka f'pajjiżna minkejja li kien hemm attenzjoni kbira fuq ċerti fenomeni ta' protesti e, u li kumma lokalizzati f'ċerti partijiet ta' pajjiżna meta jiġu dawn l-immigranti tirrappreżenta e, minoranza li tagħmel ħoss enormi u l-aħbarijiet tagħhom jiġu għajn ħafna u għadin ir-raġuni aħna għandna responsabilità flimkien li jidik li nintroduċu elementi razzjonali biex naqilbu is-sens ta' umanità tagħna fir-rispett tad drittijiet tal-bniedem dan din raġuni għaliex jiena nħoss l-Unjoni Ewropea edha friskju tal-essenza tagħha f'dan il-passaġġ ta' sakrifiċli. Huwa kompitu tagħna fl-ambitu politiku bħala rappreżentanti ta' Parlament li kollna il-kapaċità li nieħdu li konna nagħtu attenzjoni li l-mijiet ta' eluf ta' persuni li ma, ma jistawx jipproteġu li l-om infusom. Inkella jkun diffiċli nuru li ċittadini tagħna li aħna nistgħu verament nieħdu attenzjoni ta' 500 miljun oħra li huma fil-fatt iċ-ċittadini Ewropej. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna nessur migliore issa Signori nandi il kelma il Francisco Marquez de la Rubia, membru tal-Komissjoni Parlamentari tal-Affarijiet Interni ta' Spanja. Eh, grazzi ħafna lejla tajba lil kulħadd, grazzi ħafna li tajtuni din il-possibilità indizzar ruħi u dim dan il-komitat u jiena se nuża l-Ispanjol l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri eh, huma eh, marbutin mal-Karta tal-Konvenzjoni ta' Drittijiet tal bnidem illi taf tikkonferma drittijiet kostituzzjonali u l-obbligi internazzjonali komuni l-Istati membri. Għalhekk dan il-kuntest, l-inizjattivi kollha tista' tieħu l-Unjoni Ewropea fil-qasam tal-politika ta' migrazzjoni kif ukoll għall tal-politika tal-Unjoni Ewropea għal dak li huwa rispett konformità mar rispett tal-Karta tal-Drittijiet Fundamentali hemm bżonn tirrikonoxxi fost oħrajn għalkun eh, xieħut minn dawn il-drittijiet, ċifiri dritt tal-ħajja, l-integrità tal-persuna, dritt tal-sigurtà, saħħa, il-rispett għal-ħajja tal-familja, ħajja privata, għax-xogħol u dritt għall-azil, protezzjoni u f'każ eh, ta' kontra espulsjoni kif ukoll eh, nuqqasa diskriminazzjoni. U għalhekk aħna għanna bżon mux biss nirrispettaw dan il-regolament din il-konvenzjoni, imma u kol narawa u kol fil-qafas tal-Unjoni Ewropea palma milt referenza għabra l karta ta' dritti tal-midem għal-ta' unbatija wahda oħda u għet naraw dak ċirkostanzi li nejxu fija l-Unjoni Ewropea u dal-moment il-kapital istat u gvern tal-Unjoni Ewropea edin flaqa edin jitkelmu fl-imkien fuq qafas differenti, f'approċċ differenti fuq l-immigrazzjoni. U għalhekk naħseb illi din il-laqa fil-Komitat tal-Libe tassew waslet fuqta. Edin naraw situazzjoni ta' emerġenza. Wira nixtieq infakar illi l-emerġenza titlob eh, implementazzjoni fuq meda qasira ta' żmien ma' ġestjoni għalija kif ukoll fuq fit-tul. U l-Gvern ta' Spanja permezz tal-Ministru tal-Servizzi Soċjali u tax-xogħol jagħmel sforzi u passi ta' ġganti biex joħroġ programmi għal daw kollha illi eh, saqsu għal protezzjoni internazzjonali u għandha ċinsi speċjalizzati u wkoll nistaw najdu illi din il-linja ta' finanzjament u kol musa tiġi imnaqas mill-aħar budget. Anzi l-votazzjoni eh, tal-budget rati zida u da eh, grazzi għadħul li ġu mill-fondi Ewropej. U nishtiq infakkar illi dan huwa pajis li bata bata minn kriżi ekonomiki kbira ħafna dawn l-aħħar seba' snin. U huwa ċert illi dawk li jitolbu protezzjoni internazzjonali jiġu f'pajjiżna huwa numru baxx għax ma tamqabbel ma' stati membri oħra, imma aħna għanna u koll approċ eh, multidisciplinarju li jolqot eh, servizzi differenti ta' soċjetà tagħna, speċjalment f'dak li huwa s-suq tax-xogħol imma aħna responsabli u kol biex nuru il-possibilità tagħna fil-każ ta' Spanja neċessarjament determinata permezz ta' ftemi biex inkunu nistaw nejnu umanitarjament dawn il-persuni li ġu fit-territorju tagħna għal motivi ekonomiċi u għalhekk ta' nistajku franzjament finanzjament jew għajnuna dirett mill-Ministeru tagħna kif ukoll nitolbu eh, l-għajnuna tal-NGOs li huma speċjalitat ta' il-qasam. Dan il-kontest, il-gvern ta' Spanja diġa approva l-ewwel ċifri tal-għajnuna li jiġu mill-ewwel ftehmiet tal-pjan Juncker u aħna minn issa l-esti biex nuru solidarjetà eh, tagħna f'dan il-kriżi umanitarja fil-Komitat kif ukoll f'Kunsill Ewropew. Ja nixtieq nsaqsi u nitkellem fuq l-esperjenza ta' pajjiżi ta' Spanja ila ila kollha pressjoni immigratorja Nistaw najd u kol eh, li aħna ma tantx edin il-bot mill-Afrika ta' Tramuntana, ġifiri ma tantx hemm distanza ta' bejnietna u fl-2006 kien hemm reġistrazzjoni ta' 39,000 immigrant fuq il-kosta ta' Spanja. U aħna provajna eh, nilqaw għal dan il-fluss migratorju illegali. Imma ovvjament naraw ukoll hemm traffikanti il-mafja li sfuttaw dan l-immigranti U aħna dal-ħodu tkellimna u kol xifti wisq Ma l-azzjoni tal-gvern u kol eh, seta jaħdem mod effiċenti mill-2006 kifat sissa eh, għal xi 13% dak li huma eh, tnaqqis ġifieri fir-rat tal-migranti fuq ix-xtut tagħna u għalek kien importanti ħafna xogħol tal-intelligence mal-pajjiżi terzi biex inkunu nistgħu ehm, innaqsu il-migranti li joħorġu mill-pajjiżi tal-Afrika ta' Tramontana kif ukoll sim ta' intelligence mal-aġenziji biex inkunu nistgħu nħarsu l-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea, il-Frontex kif ukoll aġenziji oħra li jaħdmu f'dan il-qasam U grazzi għal din il-kollaborazzjoni nixtieq ngħid li kellna wkoll eh, kollaborazzjoni rib ħafna ma' Senegal, ma' marok ma' pajjiżi oħra u għalhekk il pereżempju l-immigrazzjoni naqset ħafna perżempju, lejn il-Gżejjer Kanarje. U għalhekk issa nixtieq nagħmel xi affermazzjonijiet. L-ewwel net, ma dubju ta' xejn l-immigrazzjoni hija l-iktar sfida tal-epoka tagħna. Hija u se tkun fil-futur. Ma nistawx nitolleraw illi l-Europa tikkonverti ruħat tibidel minn xi sa fortizza bil-ħitan madwara. Aħna għandna bżon nibqaw il-post ta' imma miex kwistjoni biss ta' ħitan, imma ovvjament irridu investigaw dawk illi jipprovaw eh, jidħlu mod irregolari imma bżonn ikun hemm iktar risorsi biex hekk l-atturi kollha soċjali partit kollha interessati jkunu involuti f'din il-proposta u fil-opinjoni tiegħi Eh, dan il-Gvern ta' Spanja qed jagħmlu u l-aħjar kondizzjoniet tal-ħajja fil-pajjiżi fl-oriġ tal-riġni hija parti mill-ħolqa, parti mill-katina ta' soluzzjoni għal dawk ma' pajjiżi ta' oriġni biex naslu għall ruq tal-problema, ta' raġunijiet tal din il-problema biex inkunu nistgħu eh, ngħinuhom biex jiżviluppaw il-ħajja tagħhom hemmhekk. Walek eh, din dam mhux obbligu u għalhekk aħna għandna bżonn inkomplu u nipprovaw imbidlu l-approċċ tal-problema. Mela, solidarjetà, solidarjetà dan huwa il-pilastru il-kbir eh, ta' kull nazzjoni ċivilizzata imma kol kontroll tal-frontieri esterni għax din hija responsabilità maqsuma tal-Stati membri kollha tal-Unjoni Ewropea istituzzjonijiet kif ukoll aġenziji L-Unjoni hemm bżonn tiffaċilita paċ finanzjarju operattiv għal dawk il-pajjiżi li ma parti tal-viċinat eh, tagħhom u jirfaw ir-responsabilità fl-interess komuni u l-appoġġ u l-kooperazzjoni hemm bżonn testendi ruħa għal pajjiżi terzi li huma fl-oriġni jew pajis ta' oriġni jew pajjiżi ta' transitu tal-migrazzjoni irregolari. U għalhekk għandna bżonn li jkollna mekkaniżmi ta' kooperazzjoni effiċenti kif kienu qed jgħidu wkoll il-kollegi fuq medda qasira medja u twila ta' żmien u għalek u meħtieġ li kunem twaqif ta' proċess komuni koordinat u kontrollat tal-flussi migratorji illi jkun msejjes fuq l-opportunitajiet li nistaw natu biex dawn il-flussi ta' migrazzjoni li ma sfruttati mit traffikanti u mill-mafja. Dan huwa proċess illi għandu pala għal integrazzjoni u huwa ukoll marbut ma' xogħol Il-migrazzjoni ir-regali ovvjament tfisser ikollu sfruttar ta' dawn il-persuni u dan il-svilupp drammatiku nistaw ngħidu u bżonn bżon niġilduħ bħala priorità u Spanja tista' tipproponi il rikonoxximent tal-iru għax aħna fuq il-ġilda tagħna din il-problema. U U aħna u kolla minna xizbali l-iktar biex nagħtu inċentivi l-immigrazzjoni regala xmet aħna nifaċilitaw il-ħajta tal-Afrikanti u mbagħad ovvjament daw isidru kawżi tal-migrazzjoni illegali u nifavorixxu wkoll ix-xogħol miżrabbli ta' dawn it-traffikanti. U meħtieġ għal daqstant illi nirreviżaw urġentement ir-regolament ta' Dublin illi saret karta mejta U għalek anki mill-lum għanna bżon naraw u koll għatu ktar importanza li xol ta' Frontex u ek jisir iktar effiċenti u anki dawn il-hotspots għax il-dabattitu ta' dal-ħodu tkellem ħafna fuq dawn il-hotspots għanna bżon meħtieġ li kunem ftejmit il-ritorn eh, maċċel tal-persuni illi ma jirrispettawx ma jgħumx fil-kormita fil-kriterji tal-azil u għalhekk għandna bżonn ukoll noħolqu solidarjetà interna bħala bażi fondamentali tal-Unjoni Ewropea. L-isfidi huma kbar imma kol il-riski huma kbar. Grazzi ħafna, President. Grazzi, Monsieur de la Rubia. Grazzi, Sur de la Rubia. Għandek fil-qasam ta' migrazzjoni. Inti eh, l-għajt u messajt eh, kustjoni li importanti immens dan il-qasam speċjalment dak li huwa program ta' integrazzjoni ta' dan il-persuni kollha li ġew fl-Ewropa. Istendur għal senjura Kari Henriksen tal-Kumitat Parlamentari tal-Ġustizzja tal-Parlament tan Norveġa. Permess in Norveġa li huwa pajjiż mhux membru tal-Unjoni ma jieħu eh, parti minn Schengen u intervent interessant immens għal Parlament tal-Unjoni u għalina l-koll biex inkunu nafu eżattament eh, kif jasbu dan il-pajis. Nadek għandja Signora Henriksen. Thank you, Ms. Chair. Grazzi, President, u grazzi tal-istadina biex nitkelmu l-lum, biex nitkelmu l-lum, u għataħtijiet, u s-soltu nisimaw fuq daw l-affajt fil-parlamenti nazjonali dwar il-kwistjoni serja li għanna b'riperkussjoni daqshekk traġiċi dil-kriżi hija era ġdida l kull pajjiż Ewropew mhux possibbli niġu lura l-sitwazzjoni kif kienet għall-ebda pajjiż. Din hija kif dinja zvilup żvilupp twil u kriżi wkoll. In-Norveġa lura taqbel ma approċċi olistiċi ta' medda ta' żmien medju twil biex nappoġġjaw dialogu żvilupp paċifiku f'pajjiżi li ġejjin minnhom ir-refuġjati. Il-kriżi migratorja li għandna għalissa tagħmel eh, impressjoni kbira fuqna għanna elezzjonijiet lokali u nazzjonali u ma eh, ġew mill-qutin mill-poplu eh, fin-Norveġja fl-intervent tiegħi nixtieq nispjega għaliex il-diskussjoni ta' migrazzjoni hija relevanti għal Norveġja kif huma sejrin affarijiet fin-Norveġja u ftehim politiku fin-Norveġja li sar fil-Parlament jew qabel is-sajf. L-aħħar jiena nixtieq insemmi xi wħud mill-kontribuzzjonijiet Norveġiżi oħra fil-kriżi li għandna bħalissa. Sami bidu nixtieq infakkar illi għalla volja maħniex membru stat membru tal-Unjoni Ewropea aħna kellna rwol ħafna fil kooperazzjoni tal ma mal-Unjoni Ewropea dan inkludi il ftejim Schengen, il-Patt ta' Dublin kif ukoll l-Uffiċċju tal-Azil Ewropew. Allura ħafna mill-aspetti tal-politika tal-migrazzjoni tal-Unjoni Ewropea huma relevanti għalina bħala membru in-Norveġja il-ġimgħa l-oħra attendit il-laqa kif ukoll u kienem tkellimna fuq dis situazzjoni u fuq din il-krizi. Il-Parlament ħareġ tqarrijiet dwar dan il-kwistjoni. F'dan l-aħħar xahar kien hemm żieda fin-numru ta' applikazzjoni tal-azil fin-Norveġja. Il-figuri mill-Dipartiment tagħna juri li fl-2014 kien hemm 11,500 persuna jfittxu l-azil waslu fin-Norveġja. Se jkun hemm bejn 26.000 applikazzjoni għall-2015 il-ġimma l-oħra 1240 persuna jfittxu l-azil waslu ħafna minnhom jiġu mis-Sirja imma anke hemm min jiġu mill-Afganistan u mill-Eritrea ħafna minnhom jiġu fin-Norveġġa minn pajjiżi kollha l-oħra ta' Schengen imma dal-aħħar E, waslu kol f'punt frontiera bejn ir-Russja u Norveġa. Hemm konsens politiku fin-Norveġa li s-sitwazzjoni titlob għal soluzzjoni komuni fl-Ewropa. Allura, aħna segwejna mill-qrib l-iżviluppi ta' fl-Unjoni Ewropea partikolarment dal-aħħar mekkanizmu li ħaj il-liġi deċis il-bieraħ aħna lesti li nieħdu li naqsmu r-responsabilità wkoll, nieħdu l-parti tagħna fuq spallejna u nitlu fid-diskussjoni il-Prim Ministru tagħna kellu kellu taħdirit ma' Angela Merkel dal-axħar u il-Ministru ta' Ġustizzja tagħna e, attenda il-fillaqa tal-bieraħ. Hemmhekk kien ċar li qal il-gvern illi kellu l-intenzjoni tiegħu li jipparteċipa fil-mekkaniżmu tar il-mekkaniżmu li jiġi maqbul il-bieraħ fuq bażi volontarja il-mexxej tal-Partit Laburista tagħna ħalli inizjattiva li jfittex konsensus wiesa fuq il-kwistjoni. Il-partijiet kollha li ftnej iffirmaw ftejn politiku dwar kontribut minnaħat tan-Norveġa biex jgħinu fil-kriżi migratorja tas-Sirja u jgħinu f'sitwazzjonijiet li għandhom il-konfini mas-Sirja. Kien hemm konsens eh, maqbul fuq il-responsabilità biex nejnu eh, situazzjoni umanitarja il-ftejim ifisser il-Norveġja se tagħti appoġġ umanitarja l sirja u l-pajjiżi fiċini tiegħu per ta' 27 miljun euro fl-2015 li jfisser li il total se jitla għal 135 miljun euro din is-sena. 27 miljun oħra se jiżdiedu fl-2016 Norveġa informat li l-UNHCR li Norveġa l-estat li tilqa 8000 eh, rifugjati mis-Sirja għal bejn l-2015 u 17 il-kwota għal resettlement ħaj b'500 minn 2500 għal 2000 il-municipalitajiet ta' pajjiżi u organizzazzjoni ġew mistiedna biex jgħinu fil-wasla settlement u integrazzjoni ta' rifuġjati il-municipalitajiet u organizzazzjoni reliġjużi u oħrajn u NGOs kif ukoll familji u individwi huma entużjastiċi biex ifittx isibu mezzi kif jgħinu refuġjati. Sforz komuni u important u huwa importanti għas suċċess ta' din biex konna integrazzjoni ta' suċċess. natu kol priorita u kol li jirċievu iktar e, e, otiet u fondi u kol ħajinataw e, dwar il-housing. Il-Norveġja ettejn vetu bastimenti tal-bahar fil-Mediterran. Sa mit-3 ta' settembru daw iż-żewġ vetturi salvaw iktar minn 7000 ruħ il-gvern wera sinjal ta' sinjal illi se niprolongaw din il-missjoni mhux hekk biss imma jina membru il-membri ah, ta' dan il-kumitat ġejna brifjati dwar ir wol importanti tal-vapuri kummerċjali fil-Mediterran. Kien hemm ħafna jnuna permessa daw il-bastimenti tal-baħar qed jipprovoni wkoll gvern tagħna għall-allokazzjoni ta' fondi ta' dawn il-miżuri biex nassiguraw u nittakiljaw il-kriżi li għandna bħalissa. Fondi addizzjonali biex ngħinu s-sitwazzjoni bħalissa fis-Serbja u l-Maċedonja wkoll ġiet motija. Mhux hekk biss, imma l-Gvern Norveġiż offra biex imexxi jorganizza konferenza fin-Norveġja fuq da suġġett għal darbohra ningrazzja l-Parlament Ewropew tal-organizzazzjoni ta' din il laqgħa llum. Grazzi ħafna għall-attenzjoni tagħkom. Merci Madame Henriksen maintenant. La... Grazzi issa l-aħħar intervenut huwa s-sur Mallija tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew illi kien ir-rapporter fuq il-Aġenda Ewropea fi kwistjoni ta' migrazzjoni inti Eh, minn Somalia. Madam President, thank you for the invitation and Grazzi tal-istedina ta'kom biex nesprimu xuħut mill-opinjoni ta' xuħut mill-komitat tiegħi. Nixtieq nirringrazzja l-Kumitat Libet tal-opportunità u li ta' una pjattaforma l-dialogu u diskussjoni na naħseb illi u importanti ħafna li aħna nissuktaw bid-diskussjoni għax huwa ċar illi hemm hemm ħafna affarijiet li naqblu fuqhom fuq da' suġġett. Ovvjament, l-Unjoni Ewropea ġiet kritikata ħafna għal wis diskussjoni imma huwa importanti ħafna li aħna nkunu f'pożizzjoni li nkunu nistgħu nieħdu azzjoni wkoll fl-opinjoni tiegħi il-kriżi migratorja hija pjuttost iktar kbira u iktar perikoluża mill-kriżi finanzjarja li konna f'dawn l-aħħar snin. Ħafna qalu din hija kriżi illi tista' tkisser l-Unjoni Ewropea imma nistgħu insaqsu għandna wkoll insaqsu in xulxin xieġri kieku ma kienx għaw Unjoni Ewropea. L-Istati membri kif ikunu jistgħu jiffaċaw dis sitwazzjoni biex jiffaċċaw din il-kriżi. L-ISC l-ġimgħa l-oħra adotta riżoluzzjoni li kienet unanima, ġiet miftema unanimament mill-membri kollha tal-Kumitat u jiena naħseb dan huwa messaġġ importanti ħafna u messaċ ukoll li ħareġ mill-Parlament Ewropew innifsu, Messaċ li juri li jifa u fl-Unjoni Ewropea huwa possibbli jkollna għaqda unità fir-riżoluzzjoni tagħna aħna tlabna u għedna li għandu bżonn ikun hemm solidarjetà, solidarjetà ma' dawk il-migranti li ħaqhom il-protezzjoni u l-azil u koll qed insaqsu għal solidarjetà mal-istati membri individwali speċjalment dawk li jiffaċjaw l-ikbar pressjonijiet f'din il-kriżi li għaddejjin minna bħalissa. Nitolbu soluzzjoni ġusta l-istati membri kollha ovvjament fir dan il-kumitat tagħna kien pożizzjoni differenti stati membri differenti għandhom opinjoni differenti, ma kulħadd fehem li issa wasal żmien li niġdu ħabel wieħed u naraw kif namlu għall għall-laħda. Fl-Unjoni Ewropea f'din il-kriżi sfortunatament konna konna maġrin biex natu affarijiet negattivi, e, e, frontieri jinal u wimbnew mill-ġdid, eccetera. Ovvjament, il-ftejim tal-bieraħ li permezz tiegħu ġie meftijem li 160,000 e- e- persuna li tfittex l-azil ħajjiġu rilokati fost stati membri kollha e- hija ħaġa pozittiva. Imma meta wieħed iħares u jara li ċerti postijiet bħad Turkija, l-Ġordan u oħrajn edin jiffaċċjaw f'persuni fil-miljuni tagħhom, aħna nindunalu maħniex namlu biżejjed li jessi ovvjament ta' għatta opinjonijiet fuq is-suġġett, fuq is-sitwazzjoni dwar l-immigrazzjoni u dawk li fitxu l-azil jina stess kontraporter sentajnilu dwar dwar immigrazzjoni irregolari fil-Mediterran u huwa sfortunat illi tant għat kellom jgħaddu snin biex fl-aħħar nindunaw u naċċettaw illi hemm din il-kriżi u niffaċċjaw ir-realtà illi dinja kriżi tal-Unjoni Ewropea li kriżi li l-Unjoni Ewropea kollha kemm trid tittakilja jassa llum fil ħtax il sijat nippruvaw naraw kif biex naraw kif nistgħu niġġestixxu dis-sitwazzjoni kif suppost fl-opinjoni tagħna li ħad tiġi preżentata f'Diċembru waħda mill-isfidi li għandna ovvjament li jkollna rapport jew opinjoni li għadha li kollha saqja ibbażata u allura se jkollna missjoni fisqalija li aħna ħanżuru qatt ta' ċentri ta' rifuġjati ħajkollna intervisti ma' diversi refuġjati individwi ħan iltaqgħu ma' nies li ħajatu l-ewwel tweġiba, in-nies li qegħdin fuq qudiem net, nies mill-Frontex, mill-EASO u oħrajn u l-iktar importanti l-NGOs lokali. Għalina dan huwa importanti, element importanti ħafna għax minnaj lajnuna ta' daw l-NGOs lokali u ta' u tal-kumitat li jina nirrapprezenta ovvjament ikun iktar limitat dak li nistgħu nofru bħala għajnuna nitkellmu fuq l-istrumenti tal-Unjoni Ewropea bħal eh, politika tal-viċinat u ftejimiet dwar l-impjiegi u rilokazzjonijiet imma l-attenzjoni prinċipali tagħna ħad tkun fuq tnej wata fuq is-soċjetà ċivili fejn aħna ħanaraw kif is-soċjetà ċivili tista' tingħaqad flimkien u tkun iżet effettiva fuq il-post u tgħin bħala l-ewwel tweġibiet għal-kriżi. U t-tieni aħna se naraw ukoll kif l-Unjoni Ewropea tista' tpoġġi is-soċjetà ċivili f'pożizzjoni biex tgħin is-soċjetà ċivili biex twieġeb. Is-soċjetà ċivili hija dik li hi, is-soċjetà ċivili normalment ma jkollix risorsi u aħna verament nemnu li xi wħud minn riżorsi tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu mirati għal dawn l-atturi li qegħdin fuq il-post biex jagħtu l-ewwel tweġibiet. Ħan niffokaw ukoll fuq integrazzjoni. Ovvjament, il-priorità prinċipali tagħna hija dwar kif niġestixxu s-sitwazzjoni il-kriżi. Imma huwa importanti wkoll illi aħna nitkellmu nibdew nasbu fuq kif x'namlu ġara darbaħna nirċievu, ġara darbaħna naċċettaw il-persuni li jfittxu għażil. Il-periklu li jista' jkollna huwa li aħna naċċettawha jiġu f'pajjiżna u nħalluhom għal rashom Hemmhekk qegħdin nitolbu għall-inkwiet qed impoġġuhom f'pożizzjoni vulnerabbli, possibilment inħallu daw daw in-nies jiġu għal darboħra jiġu abbużati daw diġa ħarbu minn sitwazzjoni ta' abbuż u jerġgħu jaslu f'pożizzjoni fejn jkunu vulnerabbli għal abbuż ieħor. Inkella nistgħu indawru għad din l-istorja f'sitwazzjoni tkun pożittiva għal kulħadd, pożittiva għal migranti, għal dawk li jfittxu l-azil, jisibu postum fis soċjetà għax jemnu li daw issa ġew ġew aċċettati, integrati fis soċjetà il-ġdida u jikontribwixxu lejn dik is-soċjetà. Allura huwa importanti ħafna li aħna npoġġu l-infrastruttura f'posta biex taħdet sfortunatament esperjenzi fil-passatur hawnna illi meta ma jisirx biżejjed nispiċċaw biex noħolqu ghettos. Din mhix xi ħaġa li aħna rridu Rridu nam, namlu l-almu tagħna u npoġġu riżorsi biex aħna nkunu nistgħu ngħinu l-migranti biex jikunu f'pożizzjoni biex jaħdmu u jikkontribwixxu fil-pajjiż li jkunu waslu fih u fej jkunu settiljaw u fej jkunu ġew aċċettati. L-opinjoni tagħna kif qed ngħid ħatiġi f'konklużjoni tagħha f'Diċembru importanti ħafna lina li konna qatt anzi ħajkonna smieħ fil-15 ta' ottubru għet il-kellim fej aħna ħankunu ħan diskutu e, eh, e, eh, l-integrazzjoni propja fis-suq tal-impjiegi u natu l-opinjoni għal aħħar dibattitu u għal votazzjoni aħħarija f'Diċembru. Umbat nemmen un immaġna li l-Parlament Ewropew ikun jista' jikkonsidra l-opinjonijiet u l tagħna fuq il-kwistjoni. Grazie. Eżis kollegi, Anna kozi satej għal diskussjoni, kommenti, sosijiet. Għaddu għal kelma nagħti l-kelma kemm għal membri parlamentari tagħna, tan parlamentari nazzjonali kif ukoll il-mem MEP stana mela naddu għasur Keċer il li jappresenta il- House of Commons.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 hija pjuttost realistika. Wis nibsa li dak li qed jiġri mod partikolari b'deċiżjoni li ttieħdet il-bira biex jimponu mod li huwa ta' bil-fors il- permezz tal-QMV deċiżjonijiet li ser jaffettwaw qatt ta' pajjiżi li ma jridux dan ħaj wassal għal impatt pal-mata għandek compression chamber għax huma dawk il-votanti f'dawk il-pajjiżi fl ħajjamlu d-deċiżjonijiet. Allura pjuttost imħasseb il-mod kif aħna mexxin. Għandi mistoqsija jien hemm limitu dawk li jistgħu jkunu pereżempju minn reġims oppressivi, pereżempju mill-Van Nofsani, mill-Afrika, hemm limitu fuq dawn it-tip ta' nies. Huma biss dawk li għandhom il-flus pereżempju biex jaffordew li jiġu u jħallsu li jiġu, illi jkunu jistgħu jiġu u saċertu punt allura la jistaw ħalsu mumiex migranti ekonomiċi għalkemm ovvjament kuħat irtjuri kompassjoni lejn minnu ġenwin imma nistaqsija hi. Veru e, e, nistgħu ngħidulhom li huma refuġjati daw ġenwini. Mistoqsija li miss, si definizzjoni ta' xinu refuġjat taħt il-konvenzjoni tal-1951? U l-kwestjonijiet li huma marbuta mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u Drittijiet tal-Bniedem. Um, Eh, għaliex għandna bżonn tifsira ħafna iktar stretta ta' xiridu dejdu bi għaddi ta' drittijiet tal-bniedem. Mistoqsija li rrid inqajjem hija l-kwistjoni tal-ġihadisti. Nis sissa ma semmewx. Kuxa ħagġa ħaġa ta' staġib li kieku nindunaw li jissem fuq miljon ruħ illi jistaw jiġu fi xtutna għax naħseb illi bħalissa qegħdin eh, f'stadju kritiku ħafna. Għaliex l-Ewropa qiegħda tiddiżintegra, qiegħda titmermer. U fil-fatt mill-Pol sal-Eurobarometru hemm il-fattur ta' minus 60 ta' meta jiġu għal-fiduċa fl-Unjoni Ewropea, ġifieri l-aħħar punti huwa dan. Huwa nistgħu sejħulu integrazzjoni ta' veru, musa nispiċċaw persuni differenti b'dawn id-drawiet li ġiet u dead differenti u sfond differenti li raħam laħa ma jridux li jkunu konformi ma dawn il-valuri Ewropej li għodu nisimaw kuħat jitkellem fuq u fuq solidarieta u xnafjien. Aħna mux daħsibx li potenzjalment aħna għedin noħol u problema li il-votanti um, tana ser jirrifjutaw illi iktar klossa li l-Europa tispa fi xej mill-li saħħaħa. Grazie. Grazzi Sur Cash, is-Sur Button mill-Parlament Ewropew. Grazzi. Għandi mistoqsija f'żewġ partijiet. Però għandi nagħmel ftit introduzzjoni nixtieq nirreferi għal dak li qal il-President tal-Kumitat Affarijiet Interni. Vass, u qal illi jitirferi għal migranti u qal li l-Unjoni Ewropea teħtieġ pjani li tista' tbih lill-elettorat. Jiena kontenti li referejt għal migranti għax il-bieraħ fil-laqgħa tal-Kumitat ismajn ħafna fuq rifuġati, miet fetax l-azil u fil-fatt il-Konvenzjoni tal-1951 inizzel istipula ċertu kriterji stretti ta' xi konsisti f'rifuġat u biċa kbira ta' nies illi għedin fuq l-abba tal-Europa ma jimedwux in il-kriterja dawn mumiex rifuġati dawn migranti dawn migranti illegali. U naħseb li wkoll qed ninkludi gvern tar-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea fil-kummenti tiegħu meta jgħid li aħna għandna bżonn pjan li jsajbih l-elettorat. Issa l-politikanti dejjem jaħsbu li jekk jistgħu jispjegaw politika li hija mhijiex popolari tista' tbihom lin-nies. Jiena jiena kont imbieħ kont f'dak dak l-industrija li tbieħ għal ħafna snin. U ma sadbieħ l-om dak li ma jridux in-nies sakemm inti mhux wieħed li titħaq bin-nies minnek. Nis ma jridux, dak dik li żgur ma jridux mewġa wara mewġa ta' migrazjoni mill-massa. Aħna rajna l-deriet fil-Europa. Ovvijament fuq il-BBC musta tara ġan huma korretti politikament inti biex tarax qed jiġi tidħol fil-ċannel tal-propaganda tar-Russja. L-RT u dawn juruk fil xinu ma l protesti li huma dejjin madwar l-Ewropa. l wira fil-kumitat hawnhekk illum. L-Ungerija ġew eh, maqdruhom eh, għaliex eh, il-gvern tal-Ungerijs kellu l-għada li tlop iċ-ċittadini tiegħu x'kien uh, xazbu huma wala ħares qatt għamelek l-Unjoni Ewropea xi taf ħafna iktar miċ-ċittadini Ewropew xi jridu huma u wieħed mill-ftit nies li jitkellem b'naqab bis sens il-kriżi kien Viktor Orban. Jiġifieri tassew kuntent il-Kummissarju kien qed uh, ukoll iddefendi dal-pajjiż il-bira. Il-problema hija li l-attitudni ta' dawn l-immigranti mhijiex kwistjoni ta' migrazzjoni, hija invażjoni, hija nħarsu lejn dawn l-irġiel f'Kale li huma żgħar żgħar li huwa taħħithom mhux qegħdin jitolbu biex jiddaħlu għax qegħdin jiġu persegwitati f'pajjiżi, mhux qegħdin jitolbu bil-ġentilezza u bl-edukazzjoni, huma qegħdin jinsistu b'arroganza u iktar ma ndaħlu dawn in-nies iktar ma ħejtlu iktar bħalhom. Is-sur Mallija qal illi fejn kieku konna jkunu f'dil problema li kieku l-Unjoni Ewropea ma kienx teżisti, jiena nista' ngħidilkom li dil problema problema kienx teżisti għaliex is-Sinjura Merkel kif edna stiednet eh, nies jidħlu fil-Ġermanja u issa qiegħda taħsad il-frott tal-bataħħa u minħabba il-politika ta' frontiera miftuħin ta' Schengen daw jafu li jekk jistgħu jitlu f'pajjiż mela jistgħu jitlu fil bqija tal-Ewropa u jassu sakale. Biċa kbira ta' dawn nis ovvjament ġejjin mill-pajjiżi Musulmani li diġa semmejnija u naħseb li għamel ħafna iktar sen illi kieku dawn kienu jistħarfiċu għazil f'pajizi musulmani oħran u jimxu fid-direzzjoni l-oħra. għan id iddija żewġ mistoqsijiet sempliċi tiegħi. Il-Kummissjoni se taċċetta li l-biċċa kbira ta' dawn il-persuni għadin jiprofaw jitlu fl-Ewropa mhumiex rifuġjati u tifittxu l-azil imma huma fil-fatt migranti huma migranti illegali u għallura politika tagħhom irridu jirriflettu e, jirrifletti dan u tieni ħaġa l-Kummissjoni se taċċetta li jridu jużaw il-pressjoni kollha diplomatika diplomatika u mezzi prattiċi bħala sforz konġunt mal-gvernijiet nazzjonali sabiex ikunu jistaw jitfaw ċertu pressjoni fuq il- pajizi mużulmani onja illi jistaw kiridu jakkomodawhom u ma ħafna iktar pożizzjoni aħjar u anki ma jkunu ħafna iktar kontenti għalihom għax ikunu iktar fl-ambjent tagħhom u jistaw jifilħu ilhom għax ibutom jiflaħ. Grazzi. Grazzi, skużani, ma nafx għax ma nafx jekk għax eh, mux qed nara ħadd li jippreżenta l kommissjoni hawnhekk għax iktar kien maħi bissa kamil din mistoqsija dal ħodu Nisanadu eh, l membru mill-Latvja. Grazzi. Għadin kelmu darba fuq il-konsegwenzi se nagħmlu bl-integrazzjoni, se jkunu l-miżuri addizzjonali pija imma fuq livell lokali nazzjonali għat irridu niddiskutu xinnin il-kawża tal-kriżi waħda mill-kawżi li wkoll naqblu fuq huwa l-kriminalità organizzata. Aħna bħalissa naqasna il-kriminalità organizzata għal kuntest tal-Mediterran. Imma, il-kriminalità organizzata tabes frontieri, ma tarafx frontieri, dan rawa fl-Europa. Naraw ġara fil-frontiera austria ungeriz b'dan il- trakkiet kollha ta' rifuġati li mietu soffokati. Għaliex eh, dan fisser li kien hemm ċittadini Ewropej li kienu voluti fil-kriminalità organizzata. Allura jiena nemmen li europa ewropa u naħseb li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea irridu jiffukaw fuq il-nżidu il-multi għal eh, dawk illi huma voluti fil-traffika eh, tal-bniedem. huwa diffiċli li inti ovvjament tiġi kontra l-kriminalità organizzata kollha għaliex dawn jistax jaħdmu madwar il-frontieri kollha. Ġifieri fuq livell nazzjonali ma nistax nagħmlu waħedna, irridu nivolvu l-Europol pereżempju biex dawn ikunu jistgħu jistgħu jittakkaw il dawn il-mexxejja tal-kriminalità tal-dawn il-organizzazzjonijiet kriminali. Ma fl mill-aħħar, il ċittadini Ewropej għandhom rol importanti x'jaqdu hawnhekk għaliex fuq flimkien nistgħu niġildu l-eruq ta' dawn il-kriżi. il il kriżi Meta qed nitkellmu dwar l-Europol, meta qed nitkellem meta nisma' li l-Europol m'għandix bizet rizorsi biex iġildu kontra l-kriminalità organizzata. Dan ifisser mela nistgħu nużaw il flejes kbar li huma sekwestrati minn dawn il-laqdiet kriminali biex insaħħu il-kapaċità l-Europol fil-femma tiegħi. Lura jiena nistieden l-istati membri biex jirrevedu l-kodiċi kriminali tagħhom u jiktar iżidu l-multi fuq dawn it-traffikanti kriminali hawnhekk fl-Unjoni Ewropea. Grazzi. Non Onorevoli Wimberg. Grazie tassew. Ħanedilkom kemm xejn dwar is-sitwazzjoni f'pajjiżi fl-Iżvezja. Palissa hemm xi 7000 migrant illi jitlu fil-ġimgħa. Issa. Forsi qed taħsbu bejnkom u bejn ruħkom kif se tem din l-istorja. Forsi naħseb li jissa kulħadd jista' jara kemm hemm pajjiżi li abbandonaw Dublin u anki l-Iżvezja tbiedet minn Dublin u tant tista' qed idum biex dak li jkun ifittex l-ażil u li jadim il-proċeduri li qed nistiduhom illi illi jaqbdu ferrovij sal-naħta fuq ta' Svezja jihdu ikel u xorb xej u jaqsmu sal-Finlandja. Sempliċiment għax wisq wis sakkem jadum il-proċeduri għatfiċi l azil ġolli Svezja. L-integrazzjoni fallit u ila tfalli u jiena nista' nimmaġina li l-affarijiet mhux seġin għall-aħjar. Imma dak li qegħdin naraw ukoll huwa nuqqas ta' apprezzament tal-ruq tal-problema. Aħna smajna ntqal minn ħafna nies illi mhux qed ikun hemm biżejjed appoġġ biex nejnu n-nies fuq il-post fil-kampijiet memx bizzejet fondi. Ovvjament n-nies ikunu disprati fl-ħar mill-ħar jirriskja bħajjitom jipruvaw anki mill-pajzi ta' oriġini jaqsmu għal-Mediterran għal-ġol Ewropa. U allura aħna irridu eh, nejnu dawk il-persuni meta jkunu full post ta' oriġini u mhux noqogħdu nistennew sakemm jaqsmu l-Mediterran. Biex inti tasal tal-Ewropa ta' fuq, diġa l-intenzjoni tagħhom għax jafu li jihdu permess eh, permanenti biex tibqem jekk inti mis-Sirja, ħajkollok benefiċċji tajbin. U x'naf l allura dawk li huma għandhom bżonn iktar għandhom qegħdin iktar fi bżonn ħafna drabi għazbis jaslu qegħdin ħabba l-proċeduri kif huma. Aħna smajna li kien hemm appelli għal għajnuna ta' emerġenza minn l-għaw l-NGOs, imma ħatmu għat jirġivi li l-għajnuna u ma jridu biex jqasmu vouchers tal-ikel, per eżempju, ma mux għat tiġriddi. Allura, eh, ovvja li nisħaj reġiċu kif għat jirreġiċu, aħna rridu nħarsu lejn l-ruq tal-problema, lajn tal-problema. Aħna nafu kemm hemm nies li qegħdin jistennew fit-Turkija biex jippruvaw jaqsmu għall-Ewropa, li qegħdin fi triqthom lejn l-Ewropa, Mem xejn li nistgħu nagħmlu bażikament biex iżolvu għadi elf tabella ta' distribuzzjoni ta' 160.000 fejdu nħarsu lejn x'qed jiġri fuq il-post. E, e, issa Is-sur Middimek Malta. Iva Levenet, nirringrazzja eh, lilkom għall-opportunità li edin hawnhekk illum. Naħseb kif ġi indikat qabel forsi meta din il-laqa issejħet ma konniex qed nanticipaw li se jkun hemm dan il-parallel bejn il-laqa tagħna u laqata emerġenza fil-livell tal-Kunsill Ewropew preċiżament biex ukoll jindirizza din il-kwistjoni dejjem taħraq aktar rigward l-immigrazzjoni. Nifhem li f'din is-sessjoni qed inħarsu ħafna wkoll mill-angolu mill-perspettiva nazzjonali. U allura nixtieq naqsam magħkom biex ngħidlek il-perspettiva ta' Malta fuq dan is-suġġett. Għaliex aħna inna naraw influssi qawwija ta' immigrazzjoni mill-Afrika ta' fuq mill-2002 Meta najt li inna naraw influssi mill-Afrika ta' fuq, najt li telqu mill-Afrika ta' fuq mod partikolari mill-Libja. Għalix fil-verità, fil-parti kbira minnom, oriġinaw mill-reġjun tas sub-Sahara, ġifiri minn postijiet bħas Somalia u l-Eritrea. U għal numru ta' snin, għal kem ħafna jinqas bħalissa, eh, fil-pajis ġew madwar anki 2000 fis-sena li wieħed ukoll dik iċ-ċifra jrid jara fil-kuntest tad-daqs tal-popolazzjoni ta' Malta u tad-daqs ġeografiku tagħna. Qed nitkellmu fuq popolazzjoni ta' 420,000 fuq area ta' 316 km kwadrat u allura b'densità ta' popolazzjoni ta' 1300 persuna kull kilometru kwadrat. U Malta minħabba dan kollu ila preċiżament enfasizza li irridu nħarsu lejn dan is-suġġett b'mod iktar wiesa, b'mod ta' solidarjetà, b'mod Ewropew. Għaliex sfortunatament pajjiż bħalna, pajjiż mhux aħna waħedna ma' pajjiżi oħrajn anki bħal Italja u bħal Greċja, għaddew snin fejn qed jagħmlu dal-argument però l-atteġġjament ta' ma' ta' min ma kienx għadu qed jesperjenza il-fenomenu E, ta' dan l-influss kollu ta' immigrazzjoni kien naħseb istintivament ma din mhix il-problema tal-pajjiżi kollha. Sfortunatament episodi iktar traġiċi fil-xhur li għaddew bħal fatt pereżempju li din is-sena biss aktar minn 2600 ruħ tilfu ħajjithom jippruvaw ifittxu libertà fl-Ewropa. Apparti riċentement l-immaġini li laqtet l-emozzjoni mondjali tal- tifel Sirjan li spiċċa fuq il-kosta Turka, issa il-sens ta' urġenza, il-sens ta' solidarietà ġenwina naħseb li verament qed tkun esperjenza fil-pajjiżi kollha tagħna. U allura huwa preċiżament ukoll f'dan il-mument li rridu eh, nifmu napprezzaw iktar x'inhuma il-mekkaniżmi meħtieġa. Zgur li rrid ikun definiti dejjem aħjar kif wieħed jiddistingwi bejn l-immigrant li qed eh, jaħrab għal raġunijiet ta' persekuzzjoni politika, ta' konflitt ta' gwerra u dak li qed ifittex biss sitwazzjoni ekonomika aħjar. Malta inċidentalment għandha l-ora rata eh, ta' kif tipproċessa u tagħti l-ażil għaliex l-average tagħna huwa ta' 20.2 fil-waqt li l-average Ewropew huwa ferm inqas. Xiġri minn is-salem wieħed jawgura riżultat ftehim naturalment fil-Kunsill Ewropew illum. Wieħed jawgura li anki r-rikollokazzjoni ta' 160,000 ikun pass, però pass biss fid-direzzjoni tajba. Imma naħseb l-argumenti prinċipali u il-mekkanizmi kollha li hemm bżonn naqblu dwarhom anki mill-lada tal-laqa tagħna qaw, mill-lada tal laqata ta' das-Summit Ewropew. Għaliex din wkoll moment ta' test tal-kredibilità tal-valuri kollha Ewropew li aħna nħadnu u li minħabba fihom niffurmaw l-Unjoni Ewropea. Merci, Monsieur Dimesh. Maintenant, je donne la parole. Grazie, Nadu al Anna Gomes al Tibet. Well, I wanted to, I want to put it on the record. I'm one of the people. Mela. Nishti illi, jina fost dawk illi nishti l-Ungarija tiġi sanzjonata mill-Kummissjoni, għalix tiġi sanzjonata mill-Kummissjoni għalix dawn imorru kontra il-prinċipju l-valuri illi aħna għal-jom għanna din l-Unjoni. U jina għandi in memoria illi fl-axħar mit-tieni gwerra dinija il-konvenzjoni fuq il-drittijiet tal-rifugġati kien, kien msawwara l-Ewropej Ija nabil ma dak l-Norveġja li ġibduna l-attenzjoni għal fatt li dinija ira ġdida l-Unjoni Ewropea. Imma kif għadu kif għal kollega Malti tagħna, din ila tiġri ir-rifuġġati u kif ukoll immigranti ġejjin lejn l-Unjoni Ewropea jien naħsebx li toqgħod hemm għalfejn tmur lura sal-2002 aħna kontinent ta' u migranti. U d-dinja hija magħmula minn movimenti u influssi ta' rifugġati u migranti aħna rridu naċċettawli. Is-sitwazzjoni issa bil rifugġati ġejjin minn pajjiżi ta' konflitt fejn aħna għandna livell oli ta' responsabilta għall-azzjoni u nuqqas tazzjoni issa qiegħda ġija l-sitwazzjoni tmur ħallar tkun diffiċja lina wkoll u għal-poplu tagħna, speċjalment meta qed ngħixu fl-Ewropa illi istess kienet qiegħda istawar il-migranti, nafx qed ta' għax il-Portugal. U dawn l-aħħar erba' snin biss li l-Unjoni Ewropea produċi dawn l-erba' snin dawn il-politika politiki ridikoli li kienu qegħdin jiġu posti. 485,000 migrant li kanna, tassaw kanna bżonnom, kanna bżonnom il-dan nisa li ġdawn kienu kwalifikati dawn immigranti ħafna minnom. Palmu ma' għafna mistirjani li ġejjin u bak kwalifikati. U għeddin jaharbu għax ma jistawx jiexu f'pajjiżhom ma dan għabdux it-telqub minn djarhom bil-għax gostu pjaċir tagħhom, imma għax kienu mġela minħabba l-brutalità tal-atroċitajiet fis-Sirja u anke fir-Raqa. U jiena nafx qed ngħid għaliex u bbiet 10 sijim ilu illi jiena kont fl-Iraq. Fil-frontieri, fil-frontiera ma' kerġi u jina. nista' ngħidilkom illi il-gvernijiet tagħna kienu tifallu e- e- għaliex ma kienux qegħdin ikun effettivi fil-ġida kontra l-ISIS, waħda mir-raġunijiet għalfejn in-nies qegħdin jaħarbu. Għaliex ma kienux effettivi ibbala jaħdmu għall-Unjoni Ewropea u għal-rezoluzjoni tal-konflitti libja kienu qed jgħidu eh, li mhix vera, insomma, li, ma jaj, kontet ibur li bjinni la ħasnin sejra l-Libja, u mhux veru li wara li waqa Gaddafi kien hemm ħames gvernijiet, le, kien hemm gvern wieħed, wieħed wieħed waħdu iżda aħna ħlejna l-opportunità għaliex ma mhux għax mhux għax ma poġġajniex in-nies li li kaċċew il-Gaddafi, ma max ma minniex dak li kena nagħmlu security is-settur ta' sekurtà, ir-riforma bdejna ngħidu wiewa sa naqra sekurta, l sisa tal-frontieri bizzejiet biex nikontrollaw l-immigrazzjoni l ovvja li ma kienx tkun bizzejiet, għaliex ma kienx hemm struttura tal-sekurtà u allura ma ovvja ma kienx hemm ħakun hemm xi operat missjoni li ħataħdem ma minnija di għax in-nies minn flok li ħadmu flimkien, minn flok li ħadmu b'mod Ewropew għadin bekki bejnietom. Ħarġu kuna jgħetem għal-boykotting ta' CSTP, kienem min jgħetem għal-boykotting ta' CFSP, oħrajn li kienu għadin jikompetu għal zħabba zejt u armi u kontratti ta' dat tip, ħlejna l-opportunità tagħna fil-Libja u issa sitwazzjoni hija tali li l-ISIS qiegħda titwessa fl-Ewropa. Jiena naqbel ma dawk li qalu rridu naħdmu wid fit ma l-imsieħba jaħarsu lejn. Il-mod kif qegħdin jaħdmu dawn l-imsieħba tagħna iva Turkija kienu qegħdin jilqgħu ħafna nies, imma kien hemm ħafna minnhom illi kienu qegħdin iġeluhom iktar li jiġu u kien hemm qed jala għajnejh kontra l-ISIS u ħalhom jagħmlu li jridu. Anke fil-Libja qed nitkellmu fuq proxy war illi ħafna illi qed turina fil-verità x'qed jiġri. Inni naf billi nitkellem dawk li qogħdu semmew il-periklu ta' ġihadisti. Il-ġihadisti hawn qegħdin dawk illi dawk li għamlu daw l-aħħar attakki huma Ewropej surgatero għal dawnek fil-parlamentana illi ġihadisti Mundum bżon, jodu jgħadu minn dawn il-vjaġġi tal-biza bil-bahar, jow ma jaddu jgħaddu bil-passaporti, passaporti tajbin, folozza tajbin, eh, affettivi biex jitlu. Vjana għanna dmiri li jiva għanna ħarsina dawk li juma jahtiġuħ, Aħna għanna bżon li municipalitajiet u soċjetajiet ċivili kunu voluti fija bieċa aħna irridu il nbidlu kompletament il-politika tagħna għaliex billi ma niprovdux għal ħarsin ta' dawk li iktar jahtiġuħ, ik maħnus nkunu qegħdin nħarsu l-priċadini tagħna imma aħna naf li għanna bżon il-migranti apparti rifugġati, Grazzi. Grazzi ħafna issa naddi il-kelma l-sur Legeni mill-Ungerija. Jekk pronunċajt so l-isem, tajt il-President Tifa, grazzi ħafna, Signora President. Ma tantx il-ħinet jafas, nixtieq nsemmi tlet affarijiet. Il-Partit tas-Soċjalisti fl-Ewropa jikkonsidra u dan intqal ukoll dalgħodu il-sistema ta' Dublin tlieta falla li ma jistax iġestixxi situazzjoni attwali. l l-għan ta' din is-sistema hija illi jkun hemm sitwazzjoni ta' miet ta' eluf ta' rifuġati, imma illum qegħdin nitkellmu iva fuq mhux miet tal-eluf imma ta' miljuni u din is-sistema tistax taxixxi xi ħaġa bħal din. Niġi għat-tieni punt. Din il-massa ta' nies li ħarbu minn pajjiżhom għax fej qegħdin it-Turkija fil-Ġordan, fil-Libanu. Nistgħu nżidu wkoll ir-rifuġati li qed jiġu mill-Afganistan. Is-sitwazzjoni tagħhom saret u maret għallar ħanajdu lajk. U għalhekk jekk nistgħu niffinanzjaw nif l-operat ta' dawn il-kampijiet biex ikun hemm kundizzjonijiet aħjar jekk nistgħu forsi niftħu kampijiet oħra tar-refuġati f'dawn il-pajjiżi nkunu nistgħu inrasnu din il-massa li tiġi hawnhekk fl-Ewropa. Naħseb ukoll dan jista' joħloq ħafna eh, lob ġeopolitiku. Għanna bżon insolfu l-problema ta' l-ISIS dinija ir-raġuni u l-enija għaliex dawn il-pajjiżi dawn il-persuni ħallu l-pajjiżi tagħhom. Għanna bżonn ta' programm komuni biex niġġieldu kontra l-ISIS u biex inkunu nistaw ikonna ħajja normali fil fis-Sirja. Nittama li kont ċar Iva, grazzi. Issa Signora Atkinson mill-Kumitat Libe, grazzi ħafna Signora President, nixtieq nirringrazza l-kax u vas li ġew hawnhekk illum kif se taraw s-senjuri inkom ġejtu hawnhekk fil-qalba xejn xejn assolutament xejn ma sar u jew se jsir. U jiena għadak dak eh, rappresentant tal-gvern ta' Viktor Obar fl-Ungerija fl-Renju Unit il-maċċoranza l-kbira poġġa dak illi qed tagħmlu u biex nużaw din is-sentenza li nużaw ħafna solidarjetà inta tur intkom qed turu solidarjetà qed tħadnu il-valuri ta' trattati billi bnejtu dawk il-fences, dawk il-ħitan. Jina sens sil xaħat li xaħġa li François da Costa jina kont l-unika wahda li intqajt ma sindku ta' Kale per rappresentanta ta' Renju Unit sena li għaddit nis nirrepeti l-mistoqsija x'ma kellix risposta. Skont il-konvenzjoni ta' Dublin nistaw natu, namlu detenzjoni u niddeportaw nis kriminali. miex migranti, huma kriminali. Et eh, huma e, dawk li qed jagħmlu l-qatti ta' vandalizmu qegħdin jidħlu fil-tunnel eh, qegħdin ukoll eh, jħarbu e, qed jirdu l-ekonomija ta' Kent li jiena qed nirrappreżenta għaliex mhumiex qegħdin fil kampi ta' detenzjoni, għaliex mhux qed jiġu deportati dawn in-nies. Issa is-Sinjura Olsen. Grazzi ħafna, Sinjura President. Grazzi ħafna tal-istudenta hawnhekk mill-Parlament Nazzjonali biex nkunu hawnhekk għal din il tant importanti. Jiena soċjal-demokratika mill-Svezja huwa unur għalija imma nħossu kol illi huwa unur kbir li jiena hawnhekk fis-sala ta' Ana lint persuna dejjem appoġġat li tal-bniedem u da' suppost ikun il-punt ta' tluqa diskussjonijiet tal-lum. Din is-sitwazzjoni dejjem mhijiex ċara, sitwazzjoni wara akuta u hemm bżonn nisalvaw il-ħajjiet tal-bnedmin u hemm bżonn ta' tlistija preparazzjoni fl-istess waqt hemm bżonn diskutu politika barranija iżamma tal-paċi, politika aktar b'saħħitha lejn l-iżvilupp qegħdin inżidu l-appoġġ pereżempju tal-Iżvezja l UNHCR. Id-drittijiet tal-bniedem għandhom xaqsu ma' drittijiet għall-ażir kif qalu xi ħut mill-persuni hawnhekk. Hemm ħafna li huma tfal li qegħdin jaħarbu l-gwerra u fl-Iżvezja naħseb l-istennija hija illi se jkun hemm xi iktar minn 80 elf persuni li qed ifittxu l-asil u 20,000 se jkunu tfal li qed jifeċaw waħedhom. U aħna għanna tradizzjoni twila li natu akkoljenza dawn it-tfal mhux akkompanjati. Konna tajna akkoljenza lil bosta minn daw it-tfal minn Finlandja ġifieri għandna tradizzjonijiet twal ħafna speċjalment l-akkoljenza għat-tfal ma din hija responsabilità li naqsmu hija responsabilità l-Unjoni Ewropea hemm tieħu fuq spalleja u dak li għandna u punta tluq tajjeb biex inkunu nistaw nibnu Ewropa li nistgħu nkunu gburin biha. Ambosta miżuri li huma bżonn jużi da jiddependi mid-sitwazzjoni li nintaqgħu magħha għax hemm ħafna nies li qed jaħarbu mill-gwerra issa. U għanna bżon naħsbu u kol raġunijiet legali tal-immigrazzjoni kif għallu bosta hemm emma kollu revizjoni tal-konvenzjoni ta' Dublin fin-nofs għanna bżon nżidu solidarieta fost il-pajjiżi dan nitkellmu fuq id-dimensjonijiet lokali u reġjonali dajem il-parti mill-istess diskussjoni tikonna fil- pajjiżi individwali tagħna mhux kwistjoni ta' solidarjetà fost il-pajjiżi ma' solidarjetà bejn l-awtoritajiet lokali u r-reġuni Naħseb li ħafna minna rikonoxxu dan id-debattitu nibdew bil-migrazzjoni u nispiċċaw bl-integrazzjoni u meta nitkellmu fuq it-tfal, nitkellmu fuq aċċess għal kura tas-saħħa, l-edukazzjoni, fejn joqogħdu u ovvjament eh, da jagħmel parti mill-liċijiet li gvernaw drittijiet ta' tfal. L-adulti u koll għandhom son eh, jkunu indipendenti eh, jaraw l-għajxin tagħhom u hemm bżonn naraw l-eżempji fejn kien hemm suċċess, issa meta niġu għal dritt għall ażil fl-Iżvezja naħseb iva l-proċess huwa twil għandna bżonn nħaffuh imma l-puntu illi aħna naraw kull każ kont il-mertu tiegħu u nagħmlu reviżjonijiet tajbin ħafna għal kull talba għall ażil li narawha fid-dettall. Ma nħallux li dak min ikun eh, jidħol u jkollu azil, imma aħna namlu vetting tal dawn it-talbiet. Ovvjament hemm responsabilità konġunta lina l-koll u għanna eżempju tajbin uħżina. Ħamesmit miljon abitanti fl-Unjoni Ewropea għedin għajdu biss 2% meta mqabla ma din il-popolazzjoni meta naraw il kastal tal-Turkija hemm iktar f'dan il-pajjiż minn fl-Unjoni Ewropea kollha kemm hi u hemm bżonn nżomm sens ta' proporzjoni meta aħna jkollna dan id-dibattitu. Grazzi President, grazzi ħafna. Issa ngħaddi l-kelma lis sur Tesseli mill-Ungerija. Grazzi ħafna, Signora President. Sulog issa billi ma tantx għandi ħin dispożizzjoni tiegħi nixtieq biss naqsam ma'kom ċerti aspetti ta' din il-kwistjoni u nittama illi il-messagġ tiegħi joħroġ ċarutont. Forsi intkom ma tafux l-istorja reċenti ta' l-Ungerija f'nofs il-20 seklu, l-Ungerija ta' koljenza l refugġati ġejjin mill-Greċja, mill li kienu ħarbu mill-gwerra ċivili tal-Greċja, il-villaġġ ta' Gaujanus eh, ta' koljenza li l mit familji u dan ir-raħal jagħmel parti mit ċirkoskrizzjoni tiegħi. U hekk din il-komunità Griga seta' gawdi minn Assemblea Nazzjonali, minn rappresentant fil-Assemblea Nazzjonali, forsi inti ma tafx eżatt x'ġara fl Jugoslavia Jugoslavja u l-Angerija ta' ta' kolenza rifuġati kollha li kienu ġejjin minn dan il-pajjiż u ma kienx importom l-etniċità ta' dawn ir-rifuġati. L-ewwel ċentru ta' akkoljenza fid-demokraziji il-ġodda wara eh, l-1990 kien fl-Ungerija fejn jina kont sindku mantul żewġ mandati u narrapprezenta il-Kunsill eh, hemmhekk bħala deputat aħna ena eluf ta' rifuġati imma emnuni meta ngħidilkom illi kollox imbidel minn dak iż-żmien dawk li jaslu issa fl-Ungerija ma jaċċettawx xiktar lejnuna tagħna huma arroganti, huma violenti. Huma jedu jintimidaw ċittadini lokali, l-abitanti lokali, sfurzaw ukoll il bibin daw l-aħħar jiem. Qabel aħna konna nenu dawn in-nies li kienu eh, f'sitwazzjoni ta' periklu, ta' sow ta' periklu. Imma illum 2% jew 7% illi fitxu l-asil li sassow jaħarbu mill-periklu imma dawn huma migranti riflettu ftit jew huma dawk li u bikom. Tassow qed jaħarbu minn perikli reali hemm konflitt fl-Ukrajina u din is-sitwazzjoni tħassibna ħafna. Aħna tal-parir illi soċjetà Ewropea illi tappoġġa ruħa fuq ir-rispett tal-liġi wkoll hija medda. Ir-regoli fisseħ hemm bżonn jiġu rispettati u jekk iva, allura l-Istati membri kollha għandhom bżonn japplikawhom. Jiena hemm bżonn li nisħaq illi l-Ungerija ma lqitx il-frontieri tagħha, imma ħallejna l-frontieri tagħna miftuħin. imma qegħdin naraw tisħiħ tal-protezzjoni legali, fizika u il-ħarsin permezz ta' risorsi umani li ġew konsolidati daw il- 120.000 persuna li qabżu il-frontiera b'mod illegali kienem 175.000 talba għall-azil u għalek l-Ungerija ma taħsbux miex minn qoddim imma aħna u koll bżon ikonna interventi. Issa naddi l-kelma l-sur Aznar tal-Parlament Spanjol. Merci beaucoup, Grazzi ħafna, Sinjura President, wara nafsinari ta' il kulħadd jina nibda billi najt illi naqbel eh, ma dak li qal il-kollega tiegħi tal-Parlament illi tratta parti importanti ħafna tal-problema li fi Spanja jekk tippermetulu għadna qegħdin nimbatu dawn l-aħħar snin u biex natu u koll tweġiba bimija b'solidarietà kif spjega u imma nixti u koll nirrifletti u namel u koll mistaqsija fuq dak li u koll diskutejna dal-ħodu kif u koll l-lum l-afsinar. Il-problema gravi ħafna li għanna fidejna iġifiri liktar krizi kbira umanitarja ta' daw l-axar snin u din il-krizi l-Europa qed tipprova tagħti risposta. Probabilment mhux forsi b'dilġenza li se tagħti imma mhux bl-effiċenza illi konna eh, tamajna bħala pajjiż bħal tiegħi. Diġà qed innejxu ta' waħx imma e, l-Ewropa u l tana tagħna qegħdin naraw hawnhekk ukoll qed jiprovaw jagħmlu l-isforzi ta' solidarjetà palma huma obbligati u nasib li aħna se nkunu nistgħu nagħmlu imma rajna dalodu u għanna Gomes il-MEP tkellmet fuq il-fatt li hemm żewġ aspetti għal din il-problema. Hemm persuni li qed ifittxu jitolbu l-ażil li jiġu fuq it-territorju tagħna, ma hemm l-aspett li importanti wkoll. Mhux inqas għax hemm dawk illi dawn il-kalvarju kollu illi dawn il-persuni jiġu ibatu fil-pajjiżi ta' oriġni tagħhom u jiġu hawnhekk E, b'dbatija kbira, anki dbatija fizika, kif qalet hi anki traffikar ta' l-organi, aberrazzjonijiet kollha dawn li mam xejn uman minnhom. U għana l-Ewropej veru illi għana l-obligi tagħna u naf illi qed nipprovaw nifaċċjaw nittrattaw din il-kriżi bis-solidarjetà, imma naħseb meta nirrifletti illi e, l-Ewropa ta' waħda u aħna maħniex din nitkellmu fuq il-120.000 persuni li qed jipprovaw jisibu l asil Imma kollha kemm aħna nafu illi se jkun hemm ħafna mijiet tajluf iktar li se jgħalslu fil-ġranet u fix-xhur li ċejni se jħabtu fuq il-bibtana. U għalhekk qudiem din is-sitwazzjoni jiena impressjonat fuq il-fatt illi l-Ewropa qed waħedha. L-Ewropa hija biss il-problema tal-Unjoni Ewropea nsaqsien u l-ġnus maquda manda xejn xtaqsa, manda xejn xtajt, il-ġnus maquda il-lega arbija u kol manda xejn xtajt, kif għalu kol kollega il tkellem qabel. Aħna biss l-Unjoni Ewropea t-suppost rispondi waħeda. U għalek nġi għattini riflessjoni li nishtiq naqsam ma'kom. L-Ewropa edha mitluba li teżerċita rwol ta' mexxija u koll fuq livell dinji fl-affajt barranin, iġifiri mux biss fuq dak li għatkellimna għawnek il-lum biex nitrattaw il-krisi, imma u koll biex nkunu leaders fil-politika esterna għet niprovaw kif kienu possibli permezz ta' negozjati kif ukoll tal-eżerċizzju ta' solidarietà illi nimplikaw assoċjonijiet internazzjonali oħra palma semmejna qabel u oħrajn biex mhux biss eh, l-Ewropa tkun tipprova ssib is-soluzzjoni imma kol oħrajn għax għandna mijiet ta' eluf ta' persuni li jitfittxu lajnuna mhux biss tal-Ewropa l-bqija tad-dinja. U għalhekk għandna bżonn nipprovaw illi inkunu qed immexxu fil-politika esterna wkoll. Imma iva badubri ta' xejn l-Ewropa se turi solidarjetà għandna bżonn intejbu l-isforzi tagħna iva. Imma ma rridux ngħidu biss illi nkunu emexxejja tal-politika esterna pal-Unjoni Ewropea imma l-organizzazzjonijiet kollha hemm bżonn jimpenjaw ruħ ma' ġdinja mhux problema tagħna biss imma hija problema wkoll fuq skala dinija. Grazzi ħafna. Mister Grazzi ħafna lis-Sura Star. Issa s-Sur Vasquez. Muchas gracias. Grazie ħafna, Signora President, għar nofsinari ta' il kolħat. Ovvijament jina senżon fil-qosor għax parti mill-intervent tijaj u koll, ovvijament intqal mill-kollegi tijaj jina nista' nappoġġom naqbel maħom. Nishtiq namel referenza għal parti oħra tal-problema. Unajt illi mux bizzejiet illi l-Unjoni Ewropea mux bizzejiet waħeda. Il-President tal komissjoni il-President Juncker, fil-9 ta' settembru qal li l-kriżi tar-refuġati hemm bżonn tagħmel parti mill-politika tal-Unjoni Ewropea imma kwistjoni ta' umanità u ta' dinjità. U biex hekk in-nies ikun jistgħu jgawdu minn dritt tal-asil, di trid tkun priorità tal-Unjoni Ewropea hekk għalilna. Naħseb, naqblu l-koll, illi Ovvjament l-azil jagħmel parti minn dibattitu tal-lum b'ċerti sfumaturi b'dawn it-termini, imma hemm aspett ieħor li u ukoll nagħmel referenza għalieħu nikkonsidraw fil-proċess ta' migrazzjoni il-kontroll tal-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea. Dan huwa aspett u koll illi konna eh, tkellimna periferikament forsi dal-ħodu u dan huwa aspett fejn il-Kunsill fl-14 ta' settembru u kol saqsar il-Komissjoni biex toħroġ mezzi ta' kontroll tal-frontieri esterni. Jiena kelli din l-mistoqsija għal Sinjura Sigan Dalodu, pero ma stajċ u ovvjament jekk u possibli forsi namela hawnhekk ma nafx kux sur de Costa jew forsi xi membru ieħor tal-Kummissjoni li għad hawnhekk f'din is-sala. Għalhekk il-Kummissjoni tista' turina li huma il-mezzi li tista' ikollha fil-futur bħala parti minn dan il-pakket ta' mezzi aqlin għall-informazzjoni u revizjoni kif kienet kif kien ukoll previst fil-bidu ta' sena tal-2016. Grazzi ħafna. Euh, merci, Monsieur Vasquez, je vais demander... Sur Vasquez, Sur de Koster mbagħad insaqsik x'taħseb sepint, imma naħseb tista' tibgħat ukoll bil-miktub eh, l-mistoqsija tiegħek il-Kummissjoni għax hu jirrappreżenta l-Kumitat tar-Reġuni. Issa ngħaddi l-kelma lill-kollega tal-Kumitat Libe, il-Signora eh, Loristin. Uh, thank you very much. Grazie ħafna, Signora President. Iva, naħseb hija kif l-Ewropa tista' tirrispondi għal din l-sfida hija l-qofol tal-mistoqsija mhux tant nitkellmu fuq il-pajjiżi għax issa qegħdin f'sitwazzjoni fejn iktar ħaġa importanti hija l-Ewropa, l-Unjoni Ewropea bħal entità bżonn tkun iktar konsolidata, iktar kapaċi u attivi li titratta din il-kwistjoni mhux biss din il-kwistjoni fil-pajjiżi stess li hija importanti kif qalet Anna Gomes, imma wkoll l-sfida li mis jadik dik tal-integrazzjoni x'meta nitkellmu biss fuq dawk in-nies illi diġà qegħdin hemm għandna bżonn ta' politika komuni olistika għall-integrazzjoni wkoll mhux biss għall-ewwel ġemma jew għall-ewwel sena. Epoka ġdida, veru u nistaw insolvi dawn kwistjonijiet biss meta naġixxu flimkien bħala Unjoni Ewropea u jekk ikonna politiki iktar fattibli. U dak li nistennew mill-Kummissjoni kif ukoll mill-Kunsill biex naħdmu fuq dan u hawnhekk fid-dibattitu qegħdin nisimgħu iktar fuq kummenti kritiċi u inqas mill-proposti kif nistgħu nagħmlu iktar għax dak li għandna issa bil-miżuri li smajna minn Frontex huwa biss miżuri tal-ewwel fażi u għabis l-ewel pass imma issa nistaw nistennow deċenni stin twal fil-pajizi fl-Estonja għanna l-problemi berba mit elf migranti mir russja f'pajjiż ta' miljun abitanti. Aħna f'20 sena n nintegraw nofsom 200 elf bil-lingwa, biċ-ċittadinanza, eccetera il-bqija nofs mumiex integrati u għalek nistaw nimmaġinaw xi tfisser li konna programm ta' integrazzjoni li huwa diffiċli ħafna għalek hemm bżonn li ngħixu dan il-fenomenu l-Ewropa iva eh, kontinent ta' rifuġati, anke ġenerazzjoni tiegħi, aħna tfal tal-gwerra. 60 miljun Ewropej kienu rifuġati u pajjiżi tirgazza ħafna l-Svezja u pajizi oħra ma liktar iktar l-Svezja illi ċafu in-nistana fl-1944 u dan huwa l-argument li nużaw illum għax nitkellem ma' nistana li huma wkoll maqsumin fuq din il-kwistjoni u ma jirringrazzjaw għax jifmu s-solidarjetà Ewropea u l-valur storiku etejna ħafna biex ikonna din solidarjetà l-ġdida li qed toħroġ u jina gburija ħafna illi f'pajjiżi f'dibattitu ibes ħafna aħna eh, bisna libna l-ewwel xokk u issa ikonna debattitu pożittiv ħafna kif nistgħu nittrattaw il-programm ta' integrazzjoni u nittama illi mill-Kummissjoni u mill-Kunsill minn għandna stess ikonna passi fil-futura l-integrazzjoni mhux biss l-ewwel tweġiba. Nistgħu uh, naxxu f'solidarjetà jekk tassew ikunu qegħdin inħadnu il-valuri tagħna. And now Mr. Lopez. u issa l-kelliema li miss. Sur Lopez Aguilar, grazzi ħafna President. Iva, eh, fil-Kumitat Libe b'mod sostenut għedin nitkellmu fuq valuri u prinċip li jagħmlu parti dirett Eh, f'dan il-kriżi. U l din hija kriżi umanitarja, hija emerġenza umanitarja, ma l-kriżi hija tagħna, kriżi hija waħda Ewropea maħabba l-assimilazzjoni dak li qed jiġri kif ukoll bħala tweġiba attwali u hija Ewropea wkoll fil-ġestjoni tal-tweġiba. U għalhekk fl-intervent tiegħi nixtieq nitkellem fuq l għaniet speċifiċi ta' dan it-tieni panel tal-lum illi qed jiffoka fuq eh, l-importanza ta' rwol ta' ċittadinanza tal-autoritajiet lokali tal-setat lokali reġjonali fuq livell Ewropea u d-dim l-dini eh, krisi ta' valuri, definizzjonijiet u l-kwalità ta' tweġiba. Għax intqal il-ċittadinanza bħala u kol setat u l-autorit lokali biex ikunu jistaw jimxu dima xumma wara kollox u ma dawk li qegħdin fil-qoddim fil-kwalità tar-risposta prodotta minnaħa tal-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tagħha. M'għadniex kollox huwa veru illi hemm netwerk ta' solidarjetà ta' ċittadini li huma tal-ewwel minn qudiem biex ikunu jistaw jesprimu ir-rieda ta' solidarjetà illi qed naraw imbagħad in-nuqqas eh, tal-artiklu 55 tal-Unjoni Ewropea fil-ftehim u għalhekk fl-Istati Membri dak li huwa veru huwa illi ma jistgħu jagħmlu xejn iċ-ċittadini mingħajr l-appoġġ tal-istati membri u tal-istituzzjonijiet Ewropej b'mod partikolari mobilizzazzjoni tar-risorsi li huma disponibbli biex nigarantixxu mhux biss l-ewwel tweġiba tal-ewwel eh, ġurnata imma tal-ġranet ta' wara li se jiġu x-xhur li ġejjin u tkellimna fuq il-kwoti ma l-kwoti ma jistawx jagħtu tweċiba sodisfaċenti għax id-dritt umanitarju internazjonali laqas biss jammetti laqas biss huwa kompatibbli mal-sim jew mal-kompartamentalizzazzjoni u dan it-fissar tal-kwoti. Għalhekk dak li qed nipravaw dak li nipprovaw ngħid huwa li qed inkomplu għaddejjin imma hemm innuqqas ta' fl-istati membri fuq il-mobilizzazzjoni ta' u l-provista ta' risorsi f'dawn il-loqsma eh, kollha ta' servizzi soċjali u fl-attribuzzjoni ta' kompetenzi fuq livell soċjali illi huma karatteristika tal-modell soċjali f'ċerti stati membri għax l-Unjoni Ewropea hemm bżonn illi tkun iktar pragmatika il-mobilizzazzjoni ta' risorsi baġetarji ta' hawnhekk fil-Parlament Orpaħna votajna żieda ta' dan il-kapital soċjali fil-budget Ewropew. Miljuni ta' euro fl-eżerċizzju għaddej dak qabel ma' l-ċifra li kienet eh, l-ewwel u għalek aħna konna rispondejna għal dan il-mekanizmu ta' flessibilità li hemm bżonn jagħti risposta lil din l-emerġenza imma nafu però. Se jiġri issa mill ċifra il l-Komissjoni Ewropea sta ma' dispożizzjoni tal-Istati Membri biex ikun jistgħu tassew ċittadini ehm, jaqdu d-mirjiet tagħhom u jirrispondu għal rida tagħhom se jiġri dan huwa finanzjament ġdid minn fejn ġej. Aħna m'għandniex risposta għal dawn il-mistoqsijiet u għalhekk jiena nixtieq intenni l-importanza il-parteċipanti kollha ta' din il-konferenza interparlamentari ta' dan tawnek tal-wara l-offsinar aħna ikonna eh, dominatur komuni ta' valuri Ewropej li ikunu nistaw nisimaw l-istituzzjonijiet u fl istati membri dak li huwa r-rwol tal-Parlament Ewropew mobilizzazzjoni ta' dawn ir-risorsi u trasposizjoni reali ta' din il-mobilizzazzjoni ċerti ċifri mhux biss fuq il-karta għal dak li huwa l-Baġit Ewropew, imma jgħidulna eżatt eżatt minn fejn se joħorġu jekk finanzjament ġdid jew le u mflejġejjin biex ek nkunu nistaw nurri solidarieta ma' dawn il-nis. Grazie. Merci Juan, cher collègue, j'ai fini ma liste euh, de Spiċċajt il-lista tiegħi hemm xi ħadd oħra, hemm xi ħadd li għandu xi mistoqsijiet x'jagħmel. Jew kummenti, forsi tixtieq iżid xi ħaġa. Grazzi. Jena għand impressjoni li ħafna mill-mistoqsijiet li tresqu kienu mistoqsijiet u kummenti li ma kienux għal, per esempio, entitajiet ta' mumma l-Komitat ta' Reġuni, imma ta' Gvernijiet Nazzjonali, Gvernijiet Nazzjonali. Illum hemm il-possibilità illi aħna ndaħlu fis-seħ din is-solidarjetà. Il-possibilità, mhux biss il-possibilità, imma id-dmir għal dak li għal kollettività eh, l-entitajiet lokali illi huma fuq qudiem Ma u koll nishtiq nirġu xieġertu affarti smajt minn xie interventi u koll nejt li la noħroġ minnaw pittost eh, dispjaċut u eh, dizappuntat għalli xen affarti li smajt imur kontra ħafna l-valuri fundamentali tal-Unjoni Ewropea ġifiri dak li u għalbu għandu jibqa l tal-proġett u tal-pjan Ewropew u proġett Ewropew. Grazzi, ġifiri dawk intervjenew biex jikundannawhom dawn il-kommenti għax m'għandhomx postu hawnhekk fil-Parlament Ewropew, hawnhekk fil-Parlament ta' Libertà. U jina nkolli ngħid li hemm eh, kol saħħa li dawn entitajiet lokali jistgħu jkomplu jimexxu il qudiem il-proġett Ewropew illi tassew eh, jiruna r-ġenerożità tagħhom f'xogħolhom. Em laqa l-idea paralleli, mod parallel li għaddej eh, ma laqa tagħna. U għedni provaw namlu kollox biex eh, nwaqfu da kollox jiprofaw jħaltu l-affarijiet u ħawdu l-affarijiet. Aħna nitamaw li l-libertà ħat kompli tgħix u ħat ħat kompli tistana. Knira Kienge, sempliciment ringrazzja l kulħadd e ringrazzja l-rapporters kollha, mod partikolari l-Parlament, il-membri parlamentari eh, nazzjonali li jitkellmu fil-qatana aħna ser nippruvaw namlu l-almu tagħna f'xogħolna flimkien mal-kollega Roberta Mezzola biex nippruvaw nilqaw il-proposti kollha li saru illum fil-rapport li aħna għaddejjin bih. Ġifieri ningrazzjakom minn qalbna U għallu nisamaw li kunu nistaw nkomplu bil-kooperazzjoni ma'kom. Grazie li kullħat. Merci, Madame Kenji, xer kolleg. Għazis kollegi, permettu li għalluri li jessanajt kelma fil-pajizi, jenna nġi minn pajizi ħafna fl-Europa. Jina niġi ġeja mill-Bulgarija fin-naħat isfel Niġi pajis ħafna fil-Bulgarija, eh, fil-Europa. Niġi minn pajis ħafna fil-Europa, jirrapprezenta kont smajt ħafna dak li kellom xi jgħidu eh, Franza u Italia eh, italja u l-Renju u kellom storja twili fl-Ewropa. Aħna qabel ma kenniex din l-istorja din l drawa li naħnu mal-fenomenu tal-immigrazzjoni, imma minna l-almutana. Aħna għanna ħafna u koll parti fil-frontieri esterni tal-Europa, mux bista pajizna, u għallura għalfej aħna nejdu li għanna bizajt immigranti. Jiena nistanejt li f'din is-sala il-krizi kbira fil-Mediterran, jiswa ta' tumenta ma temmiċ, ifisser li ħafna minnaw edin jiġu permezz ta' dajes jibqija tal-Ewropa mbagħad. Daqet jiseħ fil-frontieri bejn il-Bulgarija u t-Turkija, naċċettajna l-kwotas li ġew negozjati kbira. Il-Bulgarija trid taċċetta 160,000 persuna. Imma aħna diġà qegħdin għaw il-fuq minn 1000 persuna fil-ġimgħa, aħna parti, nagħmlu parti mis-Solidarjetà Ewropea. Is-Sur de Koster il-proposti anti-Ewropej illi aħna smajna l-lum huma minoritarji għal biċċa kbira tal-kollegi li kellhom il-possibilità li jitkellmu l-lum f'din is-sala u rappreżentanti tal-Parlamenti Ewropew f'den il-rappreżentanti rappreżentanti Ewropej u tkoll jaqsmu l-istess priorità assoluta u dan il-priorità huma solidarjetà fisem l-umanità u f-sem l-Ewropa. U nittama illi aħna nkollu nistgħu insolvu din il-kriżi flimkien u għajnuna tal autoritajt lokali. Aħna qegħdin ħabtu wiċċna maqqat ta' sfidi, iżda aħna nistgħu niġġilduhom flimkien. Grazzi.